Okay, good morning. I think that... Uh, Lodwa tajba, naħseb għall ewwel punt manna l ħadd ta' preżenti però għandna biżejjed nies hawnhekk l ewwel ħaġa għandna bozz ta' aġenda għandi bidla waħda hawnhekk, jiġifieri il-vot fuq ir rapport Gawzes dwar id-denominazzjoni u l-ispeċifikazzjoni teknika tal-moniti euro mhux se nivvotaw għalija il għaliex il-Kumitat tal-Affarijiet Legali għadu m'għamilx l-opinjoni tagħhom u allura rridu nistennewhom u nivvotaw fuqha fi żmien ġimmatejn li naħseb mhux se jikkawżalna problema allura aħjar nejn nistennew l opinjoni ta' dal-Komitat tal-Affarijiet Legali għanna bżon ftit iktar żmien għal din. Allura iż-żmien indikattiv ħajkun ħajċaqla il-qudiem u nittama ovvjament li jatina aktar ħina l-affarijiet oħra. Issa ngħaddi għall ewwel punt li huwa rapport ta' rapport min-naħa tal Dirk Jan Epping dwar l-istatistika l proċedura ta' zbilanċi makroekonomiċi. Grazzi, Signora President. F'Ġunju ta' dis-sena l-Kommissjoni adottat regolament dwar il-kwalità ta' statistika għall isbilanċi makroekonomiċi bħala proċeduri kif nafuha bħala l-MIP. Ovvjament, konna nixtieq li konna leġislazzjoni fuq din l-istatistika l-ewwel milli fuq l-MIP. Imma il-fattur uniku tal-Kamra Ewropea huwa li qed timbena minn fuq għal isfel fl bil-kontra. Allura, jiena ħan nitkellem fuq il-proposta e, e, kif najdu bil-Franċiż approċ kartizjan. Allura, Signora President, e, nibda billi ngħid li nappoġġja l-għana ħari ta' dar regolament huwa kruċjali li aħna nsaħħu il-governanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea u għal dan għandna bżonn sistema ta' monitoraġġ tal-istatistika għad-data tal-MIP iktar imsaħħa. Meta naraw l-kronoloġija u l-arkitettura minn fuq għal-isfel ġifir flok minn isfel għal fuq, nemmen dar regolament ta' jkun allineat iktar qrib ma' leġislazzjoni u proċeduri li jeżistu bħalissa. Għanna bżonn nirranġawa bħal per eżempju l-affarijiet neqsin ta' puzzle u namlu l-qafas ta' data relevanti MIP li tkun parallel kemm jista' jkun mal-qafas proċedurali tal-MIP stess. L-ewwel, nissuġġerixxi li nillimitaw l-applikazzjoni ta' sanzjonijiet biss għal pajjiżi li l munita tagħhom hija euro kif inhu fil-każ fil-qafas MIP. It-tieni kull tiftix li jinġabar umbat għandu jiġi assenijat għal mekanizmu ta' stabilità Ewropew u mhux għal budget tal-Unjoni Ewropea għax dan huwa l-każ fl-MIP. It-tielet dwar il-bażi legali. Jiena konxu mitħassib tal-artiklu 338 ta' trattat li jista' jkun mhux biżejjed tal-impożizzjoni ta' sanzjonijiet għal fuq l-Istati membri. U għalhekk jiena daħħalt premessa illi nitlob bija nitlob il-Komissjoni biex jikkonsidraw li jiddaħlu bażi legali addizzjonali jekk hemm bżonn. Per eżempju l-artiklu 121 paragrafu 6 tat trattat dwar governanza ekonomika li fuqa fost oħrajn u għabbażat l-MIP. Mux biss imma nirrakkomanda allinjament iktar mill-qrib ta' dan il-labbozz ta' regolament ma' leġislazzjoni u prattiċi eżistenti fuq l-istatistika Ewropea jiena m'għandix l-intenzjoni li nerġa' nivvinta rota u nuża test mir-rapport tal-kollega tiegħi is-Sur dwar statistika Ewropea. Per eżempju, il-kooperazzjoni bejn imsieħba kollha interessati l-sistema ta' statistika tal-Ewropa li SS u s-sistema Ewropea tal-u l iscb il-Banek Ċentrali Ewropew, u għakoll umma t-nej responsabli biex toħroġ l-istatistika u biex ikun hemm l-allineament tad-data relevanti tal-MIP kooperazzjoni mirib bejn iż-żewġ sistemi u hija assolutament importanti u meħtieġa biex nassiguraw il-kwalità tad-dejta li suġġerixxa komitat tal ta ta' CMBF għandu jati fuq pariri, fuq arranġamenti prattiċi huwa l-kandidat ideali meta wieħed ikkonsidra l-esperjenza twila tiegħu f'dak li għandu x'aqsam ma' statistika koperta mid-dejta rilevanti tal-MIP. Nixtieq niddikjara li bħala parti mill-ESCB l-ECB għandu rwol importanti fil-proċess Imma nixtieq niċċara li l-awtonomija tal-ICB tal-Bank Ċentrali Ewropew huwa l-ewwel f'dak għandu x'jaqsam mal-politika monetarja biss. hija li sibi e huwa istituzzjoni bħal kulħadd u għandu ikun suġġett tal-istess standards ta' kontabilità u trasparenza. Fuq it-trasmissjoni ta' dejta tal kummissjoni Jina nemmen li regolament għandu jiċċara il-proċess eżatt ta' trasmissjoni, rapportar u komunikazzjoni ta' data. Speċjalment nissuġġerixxi li ndaħlu l-ewwel punt e, data cut-off meta l-Eurostot toħroġ id-data e, li jkun hemm bżonna l iskorbrod Dan jiffoka fuq il-proċess ta' tranzazzjoni għall-an. It-tieni, jiġifieri be, data ta' pubblikazzjoni għal rilax ta' għall-indikaturi tal-scoreboard tal-MIP biex bekk kulħadd ikun jaf. U din hija xi ħadd dik kwistjoni ta' trasparenza. Dwar l-ekkim sejjaħ missjonijiet u l-effiċenza tal-proċeduri jien nemmen li hemm lok ta' titjib. Jiena nirrakomanda per eżempju l-ewwel li nerġgħu nsemmu il-missjoni tal-Istati membri f'viżiti ta' dialogu. Jien personalment nħoss li l-kelma missjoni tikkonfondinu tħawwadni għax għandha konnotazzjoni reliġjuża militari. Bħala protestant eh, tfakkarni fi zelu missjonarju jew fil-Vatikan allura jina niproponi dialogi ta' viziti biex aħna nfissru li, li dawn huma kwistjonijiet ta' kwalità ta' kontroll mhijiex invadenti imma revizjoni fost u ugwali, peer review. Sanzjonijiet isiru joħorġu biss wara li kunem investigazzjoni mill-Kommissjoni fuq miżrappreżentazzjoni deliberata tal-informazzjoni. Importanti li huwa kruċjali nagħmlu din id-differenza bejn viżdi ta' dialogu u investigazzjonijiet. Fl-aħħar nipproponi li l-Parlament Ewropew jieħu involviment f'waqtu fil-kwistjoni, speċjalment dan il-Komitat għandu jkollu l-opportunità li jistieden kapijiet ta' istituzzjoni ta' statistika biex jipparteċipaw b'mod volontarju f'daw is-smieħ u jiena nħares il-qudim biex ninkomplu nikkollaboraw flimkien biex aħna naslu għal konsens e, iktar wiesa. Grazzi ħafna. Issa ndur fuq il shadows u l-ewwel fisem il-Pepe e eh, Herbert Doffman. Grazzi ċer Was äh, der Kollege Epping gesagt hat, einverstanden sein. Nista naqbel ma ħafna mill-kollega tiegħi ma dak li qal Derkjan Epping u ċar li jrid konna l għan u d djemna li jkollna dejta ta' statistika tajba dan għandu jkun l-objettiv tagħna jekk aħna rridu li l-ekonomija tas-suq taħdem sew ma naqbilx 100% li qegħdin nibnu kollox bil-kontra mis-saqafa l-isfel. Meta diskutejna is supervizjoni makroekonomika, aħna l koll konna nafu illi data ta' min iserraħ fuq għaw tajba kienet rekwizit minn qabel għal funzjonament tal-mekkanizmu u biex u għal-sistema ta' supervizjoni u monitoraċu da konna din diskutuħ waqt id-diskussjoni ta' leġizlazzjoni ta' six-pack minkejja dan jien inħoss illi dan ir-regolament il ġdijt ġdid żgur huwa taħtieġa u neċessarju. Nixtieq insemmi biss fil-qosor ħafna xuhut mill-affarijiet illi l-kollega tiegħi semma l-isem ta' zdaw iżjarat żjarat dil-kwistjoni kollha iddiskutejnija meta konna din naħsbu fuq l-iskadenzi u timetables u l-obligi u l-istati membri biex jiprovdu data ta' statistika e, b'mod rigorosament f'waqtu. Naqbel fil-fatt illi Dan ir-regolament hemm bżonn li jintrabat ma' ma' regolament ta' supervizjoni makroekonomiku fis six pack ġifiri għanna bżonn ċerta flessibilta dwar x'dejta għanna bżonn. Naħna l-koll nafu illi fis six pack wara diskussjoniet fit-tul fl-aħħar kien hemm ftehim dwar definizzjoni dwar li huma dejta hija eh, meħtieġa bil-forsu x'kriterji jintużaw għal supervizjoni makroekonomika. U din hija raġuni għaliex hawnhekk f'dan il-każ meta niddeterminaw il-ħtiġijiet għas supervizjoni makroekonomiċi rridu niprofdu data li tkun meħtieġa. Issa, il-differenza bejn il-ġona euro dik li u dak li stat membri mhumiex fil-Eurozone fl-Unjoni Ewropea dwar kwalità ta' statistika verament nemmen li 28 stat membru kollha għandhom jiġu trattati jindaqs m'għandux ikun hemm sistema ta', ta fuq żewġ livelli fejn xi stati membri ikunu trattati għal sanzjonijiet u oħrajn le ma naħsibx li di tkun ħaġa vantaġġuża għas supervizjoni eh, makroekonomika u għal statistika dwar m'għandux kun hemm differenza fost istati membri, Eurozone jew le. Meta niġu għas sanzjoni u bqal pieni sanzjonijiet naħseb illi għanna nallinjaw ruħna bil-rib ħafna ma' regolament ta' six-pack is-sistema ta' reverse majority għandha tiġi użata għandu jkonna model ta' sanzjoniet ċifri l-ewwel ikunem hemm avviż sistema ta' depositu, kif hemm miktub fis six pack bħala t-tieni stadju mbagħad li dak id depositu jista' idur għal eh, għal multa. Umbat għandek il-5% ta' GDP u dan huwa komparabli ma', sanzjonijiet li hemm miktu fis-six pack. U allura jgħat fwaqtu. Dwar il-Bank Ċentrali Ewropew jiena naqbel ma' l-opinjonijiet ta' shadow rapporter meta niġu għal data ta' statistika jien naħseb il-Bank Ċentrali Ewropew għandu jkun f'pożizzjoni illi jinħebba wara l-portiera ta' rispettabilità. Data ta' statistika u dispożizzjoni ta' dik id-data hija xi ħaġa li hija fuq il-pis hija fuq spallejn il-Bank Ċentrali Ewropew u għandu u trasparenza għandha tiġi rispettati. Allura grazzi lir-rapporter għal dan ir-rapport u jien għand fiduċjuż nkunu nistgħu noħorġu b'soluzzjoni sensibbli wkoll flimkien għannuna. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa l-SND Vien angok. Merci, euh, Madame la Présidente. Grazie, Signora President. Nishtin ringrazzja l-rapporter għal-kwalità tal-ħidma tiegħu, speċjalment dwar il-fajl illi ġenerament huwa l-każ li meta nitkellem fuq statistika jidher illi illi naraw illi hemm ħafna e, punti importanti. Issa dwar ir dan ir regolament ġdid ta' dwar is six pack regolament dwar li qed infittxu il-politika makroekonomika mal-Unjoni Ewropea din l-użu ta' sanzjonijiet med jekk inti ma tirrispettax ir-regoli li jserħu fuq indikaturi ta' statistika, irrid jiġri is-sistema tkun bla suspetti ta' xej, tkun effiċjenti kemm jista' jkun. Issa dan huwa assolutament dak li hemm f'dan is-settur li huwa parti mill-attivitajiet tagħna biex aħna nirrevedu l-qafas, il-regolament qafas, dan l-axħar wieħed sfortunatament kif intom tafu, għadu fil-fat ta' fintom għadu l vitma ta' tip ta' battalja fil-dan il kommissjoni Jekk inti tara l-regolament qafas, tkun tista' tifhem il-kwistjoni ta' ta' pieni aħna ma nix bazi legali biex naġixxu kontra tagħhom daw l-istati membri ma jatux l-istatistika u l-informazzjoni, d-data, imma aħna konna ftemna fer dan l-istituzzjonijiet li aħna eh, nitkellmu fuq din il-PDM. Issa sfortunatament il komissjoni verament ipproponew sanzjonijiet imma ma kellhomx il-bażi legali propja. Issa jiena grat partikolarment għal rapporter tal-li iffaċċja b'mod koraġġuż dan il-punt billi eh, tkellem fuq il-bazi minn flok ma jċedi fuq din it-talba daqshekk importanti tal-Parlament irrid nappoġġjah fuq dan. Insaqsih fuq il-possibilità tal-limitazzjoni ta' sanzjonijiet għal stati membri huma parti tal- eurozone speċjalment jekk l-artiklu 121 Eh, ikun xapplikat. Dan, dan, dan eh, jeffetwa l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea Irrid insaqsiħu koll fuq l-iskrutinju parlamentari fuq il-Eurostat. Kif narom jiena l-affarijiet fil-fatt dan il-punt iridu niddefenduh b'qawwa kbira il-Komissjoni qed tistaqsina wkoll jekk jistgħu jagħtuna blank check fuq numru ta' dispożizzjonijiet li huma parti mill-atti ta' implementazzjoni u atti delegati. Ma narax għaliex aħna għandna naċċettaw din il-proposta jina se noħroġ ċerti proposti minna tiegħi. Minnaħa l-oħra jien aktar rib mal-Komissjoni meta nitkellmu fuq il-missjonijiet lej l-istati membri meta jkun hemm problemi ta' kwalità u hawnhekk fejn ir-rapporter fil-fatt qed joħroġ qed joħroġ bl-idea li jkollna viżiti ta' dialogu. Nispera li jkollna l-opportunità li nitkellmu fuq dan fiktar dettall u m'għandix dubju li aħna nispiċċaw b'kompromess tajjeb ħafna fuq ir-rapportija grazzi. Tajjeb, grazzi ħafna. Għaw xi ħadd li jixtieq il-kelma. Eh, fissem il-ħodor. Eh, Ix-xadow tagħna film Lambert ħanaqra biss il kommenti tiegħu Għanna nishtuq nirringrazzaw il-rapporter għal xol tajib ħafna li għamil, għanna nappoġġjaw il-parti kbira ta' dispozizjoniet li juma e, proposti mir rapporter bħal per eżempju t tip ta' rol ta' skrutinju minnaħat tal-Parlament Ewropew u l-emenda 15 u 24 u reframing tal- e, e, u l-isem il-ġdid tal-VST. tal l-istati membri id-dritt l-emenda 16 dwar il-framing tal-proposti tal-Komissjoni f'rakkomandazzjoni kif suġġeriti mill-emenda 21 kif ukoll l-autorizzazzjoni ġuridika. Imma aħna għandna dubi serja fuq il-proporzjonalità tal-proposta oriġinali tal-Komissjoni. Aħna nemnu illi sistema aktar gradwali hija li titlob bħas six pack li nillonċjaw li nippreżentaw depositi eh, għal żmien li rikjest biex jiġu korreġuti ċerti problemi kif ukoll għad-dejta li ta' miniserra fuqha li mbagħad stati membri jitlob ikun irċieva eh, avviż ta' notifika Grazzi ħafna. Okay, is there anybody else? Grazzi, hemm xi ħadd ieħor m'hemm xi żjed membri mela l-Kummissjoni nemmen li jixtiequ jitkellmu. Grazzi ħafna, Sinjura Ċe, l-ewwel ħaġa il-Kommissjoni hija kuntenta bl-appoġġ li qed jingħata għal proposta tagħha fl-abbozz ta' rapport tal-MEP Jepping u waqt dak li għadna kif smajna dwar id-diskussjonijiet il-Kummissjoni verament tikkonsidra sistema qawwija b'saħħitha hija essenzjali għall-MIP u għas-six pack. Allura aħna nixtieq nirringrazzaw ir-rapporter u l-membri ta' dan il-kumitat għal dan. Forsi hemm xi elementi jew tnejn li nista' nitkellem fuqhom fil-qosor ħafna l-ewwel dwar is-sanzjonijiet l-ideja fil-proposta huwa biex li ngħidu li manipulazzjoni ta' statistika mhijiex aċċettabbli. U allura u meħtieġ il-possibilità li aħna naħdmu kontra dan il-manipolazzjoni u din hija l-potenzjalità dan u li jagħmel possibbli s-sanzjonijiet. Il-manipolazzjoni ta' statistika tista' tiġri fost l-istati membri tal-Euro, John, u anka fl-istati membri l-oħra. U allura fil-proposta tagħna aħna proponejna li napplikaw dan kollu għas sanzjoni kollha ġifieri għall-Istati Membri kollha. Żgur li napplikaw daw is-sanzjoni tal-Istati Membri kollha waslitna fil-proposta tagħna biex nissuġġerixxu illi il il-pieni potenzjali kunu limitati għal baġit tal-Unjoni Ewropea. It-tieni kwistjoni hija dwar il-bażi legali. Aħna ħadna nota tajba ta' dak li ntqal u aħna żgur ħan issuktaw eh, biex nistudjaw din il-kwistjoni legali b'kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u mal-Kunsill. Dwar il-kwistjoni ta' missjonijiet jew visti lill istati membri huwa l-antana li naħdmu mal-istati membri bl-isforzi kollha tagħna biex nassikuraw il-kwalità ta' data aħna ħan nippruvaw ħan nevitaw xogħol doppju fih dan is-sistema ta' statistika Ewropea u tal-Banek Ċentrali Ewropej għal dan il-għan imma żgur hemm il-possibilità li aħna nwettqu missjonijiet fejn hemm bżonn u fejn memx memx eh, fej l-anijiet ma jgħinu nix fi sforzi tagħna biex nasuguraw il-kwalità tal-istatistika. Jina żgur il-iktar diskussjonijiet jgħinu biex niċċaraw daw il-kwistjoni diversi. U allura aħna nħarsu l-qoddim biex nissuktaw, naħdmu mill-qrib ma l-ekon u żgur biex aħna nwettqu l-obligi tagħna f'dak li għandu x'jaqsam mal-Parlament Ewropew dwar ir-rapportar ta' statistika f'dan f'dan id-dominju daqshekk importanti. Grazzi ċea. Thank you very much. Grazzi ħafna. Jekk mawx iktar kommenti nerdilura l-rapporter Dirk Kirkjożbuk. Grazzi, Signor President ħan semmi xi żewġ punti li jitqajmu mill-kollegi. L-ewwel net il-kollega Dorfman tkellem dwar l-applikazzjoni ta' regolament. Dan ir-regolament fuq kwalità tal-istatistika japplika għall-istati membri kollha, iġifieri mhux dawk biss li huma parti miż-żona euro. L-aspett prinċipali tal-MIP li eh, xtaqt nżomm mod parallel Il-regolament ukoll japplika kif taf għall istitu membri kollha. Imma mbagħad għandek is-sanzjonijiet li applikaw biss għal pajjiżi li għandhom l-euro para l-munita tagħhom. Dik hi differenza. L-applikazzjoni tkopri l-Unjoni Ewropea kollha, sanzjonijiet però japplikaw biss sa' żon euro. Din is-sistema tal-MIP kif issa. Nirringrazzja wkoll is-Sur Mangok għall-kommenti tiegħu konna qed nitħattu qabel Fuq il-kwistjoni tal-istatistika kellna dibattitu mqanqal xikotan possibli u koll li jisida fuq statistika u naqbel mija fuq il-bazi legali, jemxie tħassib fuq dan, jemżon nistudjaw il-situazzjoni nħoggos il-Komissjoni tirrikonoxxi il-problema u l-estat indirizza. Il-punt li tqajjem Sur Gigold, joġbun li dem l-interventi tijaw, interventi ċari u anka grazzi għal proset li tani għal fat li missjonijiet issa jom f'viziti ta' dialogu fuq proporzjonalità nasib għandek raġun brabta ma li speċifikar tal-multi fid deposit imbat fil-pagamenti għalix l mill laħar hija eh, proċedura li nistaw napoġġaw. Di proposta napoġġawa kemm ikkun f'emenda ta' kompromess jew jekk tressaq l-emenda inti. Fuq il-multa ġa tkellimna dwar multi imma l-MIP il-multa tmur għal mekanizmi ta' stabilita. Nifem il-Kommissjoni trittara l-multa taqa taħt il-budget tal-Unjoni Ewropea. Qed niprova l-approach Cartesian, the Cartesian approach bl-Ingliż sabiex nżommu l-proposta din ir-regolament mm, fuq livell parallel kemm jista' jkun mal-MIP kif il-kol ftimna. Grazzi. Grazzi ħafna. L-iskadenza għall-emenda rapport hija nhar 12 ta' Diċembru u ser niddiskutu daw l-emendi fit-23 ta' jannar l-anu li nivvotaw fit-12 ta' frar u nittamaw illi imnes u kollox u dim il-plenarja ta' april. Dikina timetable indikattiva. Punt li jmiss avvizi ta' president illi ser namel meta jkonna biżejt nis lesti għal-vot. Suppost kelli namilom ħames minuti oħra għal daqstan pawza qasira sabiex dawk illi għandhom jiġu għal-vot jiġu ma' hawnhekk lill-Kamra. Tajjeb wis. Tistaw jekk ġobkom tiħdu postkom. Grazzi ħafna. Għanni proċedi passoltu. Betħabbir minn naħar tal-presidenza għanna żewġ punti. L-ewel net fuq il-votazzjoni, musser nivvotaw fuq il-rapport il Gozes, dan ġi post-post, Kien hemm ftehim fuq id-dossier programm tal-Unjoni sabiex eh, nappoġġaw attivitajiet fir-rapportaġġ finanzjarju u awditjar għal perjodu 2014-2020. Dan kien matul it-tielet trialogu politiku fit-3 ta' Deċembru. Intlaħaq ftehim dwar il-appoġġ finanzjarju għal tliet organizzazzjonijiet fil-qasam ta' l-auditing u rapportar finanzjarju l-Fondazzjoni FRS, AISD, FREG u l-PIOB. Il-konsultazzjoni mill-ġdid tal-Ekon issir nar id-10 ta' Diċembru. Nistaw kol naġġornakom għal fatt li l-bidaħ kena la xar trialogu politiku fuq MIFID. Sessjoni ta' seba sijad f'dil kamra fej frizajna għastajt nħossa għajja tal-aħħar tal-laqa ħad gosse li eh, saħnu l-kamra l-darba oħra dal-ħodu, irnexxina nimxu l-qodin fuq ċertu kwistjonijiet u għalaqna l-istruttura tas suq nasib li eh, mixin il-qoddim fuq pajzi terzi u hemm progressi li sar fuq aċċess għanna ċergu l-ġimma li ġejja u jħor il-ġimma ta' wara. Dak kien l-aġġornament fuq mifid. Issa niproċedu għal vot lil vot fuq il-ħatra tal-President tal-Bord Supervisorju tal-Bank Ċentrali Ewropew. Nistaw l-ewwel niverifikaw testvolt b'mod elettroniku. Il-membri kollha għandkom karta tal-vot. Niftħu il-vot u naraw illi il-bottun qegħdin jaħdmu kif suppost. Anybody without a card? Għaw xat li mandux karta ta' vot? Jidżer li għanna 31 membri. Nafsu 31 buttuna, 24 għaziltu l-buttuna l-pozittiva. Mela. Il-rapport tijaj full-ħatra tal-pozizjoni paragrafu 1, test oriġinali, dawk favur. Kontra? astensjonijiet taddi. Paragrafu 2 favur kontra astensjonijiet għaddit. Unblock uh, eh, citations with saham sadaw favur kontra astensjonijiet għaddew. Premessi għasa e, unblock koko għal dak favur kontra astensjonijiet jaddu. Vot elettroniku fuq test kif emendat, vot miftuħ. Vot iħor jonqos, sekk votaw, vota kolħat, vot maluq. 29 favur, ħadd kontra stenzjoni waħda. Iġifieri ngħaddu kollox qudiem il-plenarja tal-ġimgħa li ġejja. Grazzi ħafna. Okay. Right, so we now go on to the... Naddu issa... Pot 5 huwa post-post, nus namluħ. Punt 6. Regoli ta' proċeduri reformi. Post-post ukoll. Sa' 17 ta' Diċembru. Punt 7. Eh, da' sekk. Spiċċa l-vot, tajt il-President. Naddu issa għal-limiti minimi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 Tajb wis. Punt seba fuq l-agenda rapportijaj fuq l-indiċi użati pala referenza fil kontesta ta' strumenti u kontratti finanzjari. Kenna ġa skambju ta' opinjonijiet, membri għabli jiftakru illi jina assamt bil-qoddim, abbozz ta' rapportijaj, aġġornajtu kemm xejn bċertu dettalji, imma fundamentalment naħseb li se nistenna sa' kemm ikutaw l-affarijiet. So those, if those leaving can... Dawk li titilqom il-kamra kħiġobkom għamlu dan fil-kwit. Okay, thank you very much. Um, so... Grazzi. Kif għattilkom? Il-rapport formali li ressaqt kien aġġornament tal-verżjoni li eh, ressaqt qabel fejn inkludejt xi dettalji minn dak iż-żmien stajt nara u nitkellem ma' ħafna individwi kelli talbiet għal eh, tfassil ta' ċertu referenzi u kif għad jina ġa indirizzajt dan b'mod iktar ordnat mill-li kiku f'test level wieħed. Il-test oriġinali jikopri kull tip ta' indiċi li jista' jintuża bħala referenza sabiex nevalwaw strumenti jew kontratti finanzjari jew anka sabiex nkejlu il-fond ta' investimenti regolament staqt li ninretaħ iktar lejn amministraturi u ġara darba amministratur ikollu referenza li taqa ta' ċertu kategoriji kienu bekk jaqaw f'regolament din kienet bażi illi jina ħassejt li dawn ikollhom reputazzjoni jekk qed jipprovdu eh, tip partikolari ta' referenza, ġifiri kam ta' applikazzjoni għadu aktar wiesa minn referenzi kritiċi pal Libor u Jurajbor imma qed insegwu l-istess mod ta' kif nirregolaw l-aġenziji li gradaw il-kreditu fejn nirregolaw l-aġenziji, l-metodoloġija u l-prinċipi u mhux li gradar innifsu. Introduċejt u kol emendi si biex nindirizzaw proporzjonalità dan isir fazit varji kemm ikizim minn eżma anka fl-applikazzjoni ta' autorizzar. Sabiex l-autoritajiet kompetenti f'dan l-istadju jkunu jistgħu wkoll juru jekk kemm referenzi differenti li amministraturu huwa responsabbli u xi kultant jeħtieġu trattament proporzjonali. Ukoll et li kull tip ta' referenza li kunem tħassib fuq għat kun tista tissemma fil-regolament u kull referenza li amministratur jew organizzazzjoni li ma jistħoq il-list tkun fil-regolament tista titneħħa imma dan isir grazzi l-autoritet kompetenti għaliex dawn ikunu fl-aħjar pożizzjoni sabiex jindirizzaw il-problema fuq uh, eh, taking out hemm um, standards tekniċi li awtoritajiet kompetenti kollom isegwu. Jekk tħarx lejn artiklu 5 u r-rwol tal ezma tistgħu taraw illi hawnhekk għandna rwol sostanzjali illi stabilixxi kif il-proċess ser jopera grazzi għall-linji gwida u l-standards tekniċi regolatorji. Hemm ħafna aktar minn dak li nistgħu naraw mal-ewwel daqqatajn Mhux għatuk matament fuq livell wieħed qed niżentaw il-Banik Ċentrali da punt li neħħejt. Bla dubju, anka ma l-Uffiċċju ta' Statistika jkun jistgħu jikkwalifikaw bħala organizzazzjonijiet li għandhom kontroll fuq governanza eżistenti u bekk jitneħew u eh, jitpoġġa fil-regolament tekniku ta' jizma Jista' jkun illi eh, soġġetta ċertu dispożizzjonijiet skambi jkunu jistaw eh, siru forsi wkoll jiena nixtieq nemenda din il-kondizzjoni sabiex nistabilixxi iktar proporzjonalità tistiktar tkun ħaġa marbuta ma' proporzjonalità u partijiet me regolament forsi ma japplikawx ġala darba l-informazzjoni kollha tkun f'ambitu ta' skambju pubbliku per eżempju li tkun possibilità waħda. Naħseb ukoll illi għat sensibu illi l-autorit kompetenti fezma se jkollhom volum qawwi ta' referenzi qoddimhom u amministraturi forsi deċidu kif niproċedu u jekk inħares il-qoddim nista' nara li forsi dispożizzjoni ulterjuri illi nistgħu nintroduċu li nixtieq nintroduċi illi li kif għamilna f'derittivi femmir nistaw naraw illi impossibli tindirizza kull klassi tassi f'daqqa u jkun hemm phasing fejn l-iktar fattibli, l-iktar importanti jiġu introdotti qabel. Iġifiri forsi li l-leżma nistaw natu kol il-kompetenza unek. U naħseb dan jista jeżisti biswit il-dispozizjoni li daħħalt fl aħħar ta' eh, punt ħamsa naħseb li huwa punt sostanzjali. Ezma provajt nintroduċija f'żoni oħrajn ukoll, probabbilment se jkun hemm aktar eh, responsabiltajiet niddelegaw, forsi kollegi kollhom iktar idejat dwar dan. Kwestjoni oħra hija dispożizzjoni fuq pajjiżi terzi. Biddil da dispożizzjonijiet sabiex nirriflettu li meta niġu għal regolament fuq eh, amministraturi ta' referenzi kif qabel Dan għadu proċess il qed naħdmu fuq u ħafna ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi għad iridu jiddeċidu u x'ser jadottaw reglamenti formali jew iħallux kollox għabbażi ta' prinċipja josko li ma jkun hemm xejn li jkun formali fuq livell regolatorju. Iġifiri, dan potenzjalment jirrappreżenta problema tinġu għall ekvivalenza f'pajjiżi terzi jekk ma jkunx hemm leġiżlazzjoni li tkun l-ekwivalenti jew jekk dik il-leġiżlazzjoni eh, u statiġi posposta jew le. Jiena proponejt proposta fuq żewġ passi ta' konformità ma' standards IOSCO tajt periodu ta' tranzizjoni li huwa itwal tajt 30 xar u raġuni għaliex tajt l-30 xar kienet li l-dispozzjoni fl-ewwel stadju qabel jiġu riveduti appuntu qed nagħtu sentejn qabel ma tgħaddi mill-proċess ta' awtorizzar fih dan l-Unjoni Ewropea. U dal-proċess jieħu ftit xhur u mussej ħajħu ta' minn 30 xar fil-fat u forsi l-pajzi terzin intuhom dan l-ammont ta' żmien. Ukoll fuq eh, dispożizzjoni ta' phasing għandna napplikaw għal pajjiżi terzi wkoll dawn l-istess dispożizzjonijiet. Jina ħazba illi jista' jkun dan ma jaħdimx b'mod u forsi tajjeb inħarsu lejn soluzzjonijiet innovattivi illi il-Parlament sab f'omnibus nejma l-Istati Uniti ma l-Istati fejn ma kien bżonn ninsibu xaġa ekwivalenti għaliex ma kienx hemm livell federali ta' leġiżlazzjoni fuq l-assikurazzjoni. Għal daqstant ivvintajna tip ta' dispożizzjoni ekwivalenti Uwa, mm, adottajna approċ pal dan. Forsi anka nadottaw approċ simili hawnhekk. Il-mod kif qed imbassar is-sessir l-awtorizzar ta' pajzi terzi u li l-entità ta' supervizjoni trid tuża il-referenza tippreżenta il-provi għalfejn jemnu li hemm konformità f'kuntest ta' Joskow dan fin-noqqas ta' deċiżjoni ekvivalenti din informazzjoni mbagħad taqdi qudiem awtoritajiet kompetenti u anka qudiem eżma. U dan jgħin lill eżma sabiex tibni fuq eh, il-lista sigura li ġurla darba jaraw din il-lista dan jgħinhom sabiex eh, joħol referenza l-oħrajn, il-sabiex jaraw li referenza partikolari u amministratur partikolari ġoġi approvat. Ġifiri, tintuża l-informazzjoni disponibli mill-industrija sabiex jinnejnu l-regolaturi. Jina nistenna illi regolaturi jintervjenu meta jkun hemm komplikazzjoni. Lesta niddiskuti anka żviluppi u idejat fuq dan, però ma rajt lebda mod ieħor kif nistgħu nindirizzaw unsibu ekvivalenza eh, biex najdu hekk għax hemm konformità IOSCO però di ma kienx formali. Trasparenza ta' data użata jew l-metodoloġija applikata meta qed jipproduċi benchmark referenza naseb hija għodda utli għall-investituri għas supervizuri Xi uħut għandhom tħassib fuq eh, il-metodoloġija użata oħrajn ukoll imħasba fuq il-pubblikazzjoni eh, ta' data rridu nirrikonoxxu illi soluzzjoni tajba l kulħadd ma taħdimx għal każ tar referenzi. Fil-preżent naħseb illi kull data u metodoloġija użata fil-produzzjoni ta' referenzi kritiċi u prinċipali u referenzi użati għal eh, investiment sostanzjali għandu jisir publiku wara ċertu periodu ta' żmien. U jiena fassalt id-dispożizzjoni b'dan mod għaliex irridu nirrikonoxxu illi meta nitkellmu fuq data nitkellmu fuq xaġa liċenzjata, xaġa mħalsa, u xi kultant jekk trida eh, immedjatament minn skambi tispiċċa tħallas. Iktar kemm titamara iktar tħallas, però wara perjodu ta' żmien pjuttost qasir dan eh, joħroġ fil-domain pubbliku xorta waħda rridu nirkonoxxu fejn hemm dawn l-interessi kummerċali nistgħu niksbu biżejjed trasparenza billi nistennew sakemm l-informazzjoni taqa fil-periodu ta' għazan publiku minna ma jkonna noqdu ninkwetaw illi mux trasparenti bizzejiet sabiex niverifikaw kif eh, referenzi jiġu stabiliti u kif wasanna ċifri inklużi da' referenzi. Bdilt il-rekwizita trasparenza ta' eh, data u metodologija sabiex Xi stadji ikollok eh, isir pubbliku waħda jew l-oħra sabiex nindirizzaw tipi differenti ta' modelli. Jina naħseb li punta ħalli nista' nsemmi, hemm ħafna iktar fir-rapport, però kellkom l-opportunità li taqrawh. Il-stabilità finanzjarja u anka twaqqik ta' referenza din kollha konsekwenzi negattivi. Din hija waħda mir-raġunijiet prinċipali għalfejn poġġejna dispożizzjoni fuq uh, referenza kritika sabiex jekk ma jkunx hemm biżejt kontributuri jistgħu dawn ikunhom ġela jikkontribwixxu. Naħseb illi eżma għandha tikkonsolta amministraturi u tfittex li segwi prinċipja josko kemm jista' jkun. fil-xur reċenti kien hemm tnaqqis speċjalment brabta ma' Jurajbor u naħseb illi eh, kien bil-raġuni li tħassib tal-fat illi l-limitu minnu b'nuqta 20% tal-kommissjoni għal dak xaqsam li eh, kun mġela jitħalsu ħaġa illi tista' tkun flessibbli jekk tħares lejn ċaġa pal-jurajbor jekk tara li m'għandekx kontribuzzjonijiet fi stat membru jew fi grupp ta' stati membri, mela allura dan mhux neċessarjament jista' eh, jimplementa din eh, l fil-mija. u l-problema xorta ti persisti u naħseb li għal-daqstant għanna nżommu aktar flessibilita illi tkun konformi man natura ta' faħi jista' jsib nuqqas ta' informazzjoni jista' jkun ukoll irridu nintroduċu aktar prominenza l-eżma sabiex niżguraw illi fil-punta meta jkun hemm bżonn l-informazzjoni jkun hemm kooperazzjoni xirqa bej awtoritajiet kompetenti. L-aħħar punt fuq mizzati eh, eh, miżati ħlas u liċenzjar hawnhekk qed fittex trasparenza fl-istruttura sabiex nivverifikaw illi ma jkunx hemm Eh, sussidjari li ma jkunx korrett u sabiex investituri kunu jafu tassew fejn jeżistu pagamenti imnaqxin fil-referenzi. Din hija kollha parti mit-trasparenza li qed infittxu għall-investituri aħħarin u naħseb li brabta ma' trasparenza ta' dejta li tiddaħħal u metodoloġija eżma se jkollha bżonn tħares lejn l-intervalli l-ġusti li kunem zon isiru pubbliċi u naħseb illi jista' jkunem lingwaġġ fjusit li jgħinna fit-tfassil tagħna hawnhekk. Dik kienet stampa ġenerali fil-qosor tar-rapport tiegħi. Naddi issa xedaw Reporters. Nibdew b'gej Mitchell. EPP Gay. Sem il-PPE Gay jogħġbok. Grazzi President. Grazzi tal-introduzzjoni dettaljata tiegħek. Ħafna dak li għat Iva jena naqbel miegħek. Inti qbatna fuq siq wahda dal-għodu għaliex taġġel imma Iva rridu naġlu u rridu nsibu ftejim ġenerali dwar ħafna mill-punti li inti għajjemt. Jien kellix l-opportunità li ndiskuti dan mal-kollegi tal-PPE għalissa iżda. Jien nixtieq insemmi xi kwistjonijiet. Frabta ma dak li aħna diskutejna sissa dwar il-kwistjoni tal-ambitu. Grazzi, grazzi tal-proposti estensivi dwar l-ambitu jina nilqa l-isforzi tijak illi tifret bosta kategoriji ta' referenzi minħabba li l-benchmark, il-referenzi jimbidlu matul iż-żmien jista' jkun hemm xi problemi, imma forsi tistgħu tipperswaduni hawnhekk u żgur dan itina opportunità illi noħolqu diskussjoni dwar il-terminu referenzi kbar jena nissuġġerixxi illi neħu limitu ta' 100 biljun u ndaħlu lingwaġġ alternattiv għabbażi tal-impatt fuq il-konsumaturi jew il-potenzjal illi jkun hemm teddida għall-integrità tas-suq u mhux il-volum per se. Dan jista' jkun suġġett għall-standard ta' ezma skont l-emendi ta' rapporter 37 u forsi nistaw najdu li l-Komissjoni għanda tinata s-seta li tadotta għatti ta' implementazzjoni u tfassal il-referenzi kritiċi kif ukoll ewlenin. Forsi ek nistaw natu aktar maġi ta' manuvra l-regolaturi skont jekk eh, xi punti ta' referenza mhumiex aktar problematiċi minn oħrajn. Kif għad fil-laqa inizjali tagħna jiena ma naħsibx illi parti regolatorja għandha tapplika hawnhekk għall-istati membri għaliex diġà hemm l-standards ta' Eurostat skont il-metodoloġija u trasparenza. Jiena ma naħsibx li huwa meħtieġ illi ninkluduhom fil- l-ambitu ta' regolament. Issa dwar il-kodiċi ta' kondotta tal-kontributuri u b'mod speċifiku dwar artikolu disa' Jiena smajt ħafna tħassib li tqajjem dwar l-isfidi illi qegħdin niffaċċew fir rigward ta' dispożizzjonijiet tal-kodiċi ta' kondotta għal kontributuri. Jiena ħat nota tal-emenda ta' rapporter u nissuġġerixxi illi nikkonsidraw dan il-lingwaġġ li ġej għall-artikolu 9. Il-kodiċi ta' kondotta għandu jiġi firmat mill-amministratur u mill-kontributuri u għandu jkun vinkolanti legalment fuq in-naħat kollha. Sakemm huwa jista' jsir fil-prattika il kodiċi tal-kondotta għandha tkun fis-seħħa l-kontributuri u għandu jina għanda tinata ġustifikazzjoni fi ċirkostanzi fejn dan ma jkunx jista' jitwedaq fil-prattika. Ma rridux norbtu idejn il-persuni permezz ta' dispożizzjonijiet illi ma jistgħux jitwettqu fil-prattika. Dan huwa l-ewwel tentattiv tiegħi f'rigward ta' lingwaġġ li nistgħu nużaw, forsi nistgħu nsibu xi ftehim qbil dwar il-lingwaġġ dwar il-managers tal-assi. Jiena nifhem illi hemm tħassib dwar il-periklu il il-managers tal-assi eh, kif ninfasla bħalissa eh, kif ninfassal bħalissa regolament tista' tiġi interpretata bħala amministraturi ta' referenzi. Ma nasib li hija l-intenzjoni din. Emenda 25 mir-rapporter jider li titjib fuq it-test tal-Kummissjoni iżda forsi tneħħija tal-kelma tradable fil-emenda tar rapporter tista' solvi aktar din il-problema xi ħaġa li għandna nikkonsidrawha. President, inti referejt fil-kumenti ta' ftuħ tiegħek għal pajjiżi terzi u reġim ta' pajjiżi terzi. Jiena nappoġġa l-approċċ ġenerali tiegħek dwar reġim ta' pajjiżi terzi iżda notajt xi tħassib viżavi ġurisdizzjonijiet oħra li bħalissa mhux qed jieħdu passi sabiex jiġu implementati l-prinċipji ta' JOSKO ikun diffiċli li ħafna ma jużawx, ma jkunux jistaw jużaw il-referenzi ta' pajizi terzi. Aħna merdux u l-bibin ta' suq tagħna. Nissuġġerixxi illi nsaħħu l-proposti tiegħek billi ndaħlu rekwiżiti għal amministraturi ta' pajjiżi terzi li jridu li referenzi tagħhom jiġu użati fl-Unjoni Ewropea sabiex ikunu jistgħu jagħmlu stqarrija illi huma jikkonfermaw mal-prinċipju ta' IOSCO. Mbagħad din l-istqarrija tista' tkun suġġett għal rimedju legali għal dak li jiddependu fuqha jekk ma tkunx minna din is-qarija. Aħna npoġġu l-pris fuq l-amministraturi tal-pajjiżi terzi imma ma nċaħdulhomx l-aċċess għas-swieq tagħna. Dwar kwistjoni ta' data regolata jiena notajt li kemm xi tħassib mill-boros il-definizzjoni ta' din id-data tinkludi data minn regulated training venues Jiena ma qed nara differenza bej data regolata u transazzjonijiet UTC bilaterali u qed naħdem ma' rapporter sabiex insib kwistjoni, insib soluzzjoni. Kwistjoni li ma qamitx kienet dik tal-whistleblowing. Jiena kelli konsultazzjonijiet ma' ħafna naħat interessati u ħadd ma oġġezzjona sabiex insaħħu dispożizzjonijiet għal whistleblowing l-iktar rekwiziti tal-MIR u regolamenti tal-referenzi. Ma nafx jekk iridux dispożizzjoni separata, imma iva għandna nikkonsidraw illi ndaħlu waħda jekk hemm bżonn. Fl-aħħar ned wara artikolu 34 l-autoritajiet kompetenti jiena għadni qed nfittex parir u qed nirrifletti dwar dan il-punt. Irridu narbluħ mhux ħażin dan il-punt. President, naħseb li inti għamil bieċa xogħol eċċezzjonali, ma tanċ kellek ħin disponibbli u nittama kun nistgħu nżommu mal-kalendarju li semmejt inti u jiena nsab ħerqan sabiex naħdem flimkien miegħek ħalli intejbu dan ir-regolament u jkollna regolament ta' referenzi tajb tajjeb fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi, issa fisem l-essendi l-Onorevoli Turinen. Grazzi. Grazzi Sharon Grazzi tal-ħidma tijak, tal-rapport tijak, jena Napoġġa, joġobni rapport tal-Komissjoni u koll edin naraw illi jinti tejjibtu ximot jow iħor provajt isib soluzzjonijiet. Hemm affarijiet oħra li għandna niddiskutuhom aktar fil-fema tiegħi, iżda aħna rridu illi nwafqu l-autoregolamentazzjoni fil-referenzi, f'dan il-qasam ta' referenzi dak li qed naraw mill-każijiet ta' sena l-oħra u koll inkjesti f'setturi oħra bħal trading tal-komoditajiet, l-standards ta' deb, jurina illi rridu ambitu aktar mifrux. Iżda Kif fimt mill-ewwel laqa aħna ħan nippruvaw iva jkollna ambitu kemm jista' jkun mifrux, dun noqogħdu attenti x'inħallu barra lix dan huwa settur li jiżviluppa malajr. U l-każijiet li kellna juruna illi irridu ninkludu kemm jista' jkun prodotti u swieq dwar id-daqs ta' dak li aħna nirregolaw, jina nemmen di xi ħaġa li aħna nistgħu niddiskutuha. Inti suġġerejt limitu possibbli dwar il-kontribuzzjonijiet mandatorji għal referenzi kritiċi aħna naqblu artikolu 14 u l-emenda tijak 63 illi l-autorità ta' kompetenza għandha jkollha l-possibilità illi tirrikjedi l amministraturi wkoll sabiex ikomplu eh, jiġbru jippubblikaw ir-referenzi. L-idea tiegħek dwar ftit aktar flessibilità dwar il-kontribuzzjonijiet mandatorji il-20 il Iva nistaw naqblu ma dawn 20% imbagħad dwar il-mekkanizmu ta' notifika artikolu 25 u l-emenda 100 u wieħed jina naqbel ma tħassib ta' rapporter illi l-affarijiet jistgħu jkunu xi ftit komplikati u joħolquna problemi. Imma forsi iva nistgħu naqblu ma dak li inti suġġerejt. Dwar is-soluzzjoni tal-whistleblower inti adottajt din dan is-suġġeriment emenda 59 artikolu 11 naqblu magħha mbagħad xi ħaġa dwar ir-responsabbiltajiet tal-amministraturi u l-kontributuri. Inti sħaqt ħafna dwar ir-responsabbiltajiet u l-obligi tal-amministraturi. Iva aħna naqblu ma dan l-enfasi, imma nammen ukoll illi għanna npoġġu obbligi fuq il-kontributuri, akbar minn dawk li għanna bħalissa. Eżempju għet li nista' nagħtikom huwa dak li meta kellna diskussjoni fid-Danimarka dwar l-interbank rate. Kajper kien il-Bank Ċentrali illi kien qed jammanistra dan u ma qataw qalbhom u ma qalu fl-2011 aħna ma nistgħux naraw x'qed jiġri. L-affarijiet mhumiex trasparenzi u ma nistawx inkejlu l-kwalità tal-kontribuzzjonijiet li qed jitħlunna, ma rridux nerfgħu responsabilità aktar. Jiena naf li huma mbagħad għandhom dritt li jitolbu affarijiet mill-kontributuri u bħala amministraturi suppost ikunu jistaw jamlu ċertu talbiet fuq il-kontributuri. Imma dan jurina li ħafna mill-manipulazzjoni illi qed issir huwa fuq il-livell tal-kontributur u xi drabi jkun tassew diffiċli l-amministratur ikun jafx qed jiġri. Xtaqt illi l-affarijiet inġibuhom żewġ mal-ewwel ma nafx jekk neħtiġux emendi imma għandna naħsbu sew dwar din il-kwistjoni. Mbagħad dwar il-kulleġġ tal-awtoritajiet kompetenti aħna mħasba dwar l-emendi minn 104 sa 108 fejn jidher li fil-104 Xerin, inti tibder il fejn f'entità taqsim ta' informazzjoni. Huwa aktar dajef vizavi dak li hemm fil-proposta tal-Kommissjoni fejn jista' jkollhom seta ta' teħid ta' deċiżjoni. Ukoll huwa dajef viżavi l-ewwel proposta tal-Kommissjoni. Għalhekk aħna kif qed jien fl-ewwel laqa rridu rridu rwol aktar b'saħħtu għal kulleġ jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar ir-referenza kritika, rridu niżguraw approċ Ewropew iġifieri rwol aktar b'saħħtu għall-eżma. Dwar is-sanzjonijiet, jiena għalissa qed nikkonsidra dak li huwa l-livell xiera viżavi il-mar l-MAR u CRD erba' naf li dawn mandom xjaqsmu bejnietom u għet jissanzjona affarijiet differenti għonek nitkelmu dwar gvernijiet u l-abbuż tassu dirett u għalek forsi tistaw targumentaw favur livelli differenti ta' sanzjonijiet imma interessata li nisma xanda xitejt il-kommissjoni il-livelli li huma jistabilixxu illi huwa aktar baxx minn dak tal-abbuż tassu. X'kienet il-loġika? Dan nixtieq li nittrattaw aktar. Imbagħad dwar il-kodiċi ta' kondotta li jorbot ukoll mal-problemi ta' pajjiżi terzi xi ħaġa tassew diffiċli li nsibu tarfa. Aħna rridu illi jkun hemm il-twaqif tal-standards imma din tkun xi ħaġa li taħdem mbagħad. Aħna rridu li l-kodiċi ta' kondotta jkun vinkolanti legalment kemm jista' jkun. Iżda bħalissa trid nivverifika l-affarijiet sabiex noħroġ pożizzjoni ċara dwar kif nistgħu insolvuha għaliex jidher li hemm affarijiet eh, mhux daqshekk ċari. Da ħidma eċċezzjonali, grazzi u ninsab għana li naħdem magħkom. Grazzi fisem il-ħodor Filip Lamberts. Jiena nista' naqbel ma' ħafna affarijiet illi intqalu mit-tlieta li intom. Da standa nifisser illi wis probabbli se naqblu. Nixtieq nifoka fuq xi affarijiet. Iżewġ setturi fejn aħna maħniġ daqshekk ċerti dwar dak li rridu nagħmlu huwa reġim tal-pajjiżi terzi u dispożizzjonijiet u dak li rridu nagħmlu hemmhekk u din l-idea illi nillimitaw l-ambitu tar-regolament billi nirmirawha għall-amministraturi ta' referenzi. Dan huwa approċ pragmatiku ma ma nafxu wix daqsek effiċenti, għatna mux deċizi dwaru. Imbad dwar id-definizjonijiet u l-ambitu irridu l-indaħlu kol l-istrumenti finanzjari u tisi billi neħu it-tini parti ta' artikolu 3 paragrafu 15. Irridu ndaħlu definizjoni tal-punti ta' referenza għal foreign exchange u kol l-allowance fil-flassi u naqsu l-limiti għallek imsejħa critical benchmarks, il-punti ta' referenza kritiċi. Issa punt iħor fejn forsi nistaw ma naqblux ma uħut minnkom u ma dak li ġi deċiż mill-Kummissjoni aħna nemnu illi ir-rati tal-interess u il-punti ta' referenza tal-skambju għandu jkun parti mill-supervizjoni dawn huma rati li joddu matul is-suq kollu kemm hu ma nafx għaliex l-eżma m'għandix tkun inkarigata minnhom. Imbagħad li nsaħħu rwol ta' eżma fil-kulleġġi Aħna nemnu illi jekk aħna tassew seri dwar is-suq intern mela allura dawn il-punti ta' referenza m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' swieq nazzjonali imma għandhom x'jaqsmu ma' swieq fl-Ewropa jew swieq globali saħan sitra u f'dan ir-rigward l-ewwel għażla għandha tkun dik ta' eżma. Dak kollu li meqax taħsi supervizjoni ta' eżma għandna ngħidu li l-klawżola ta' reviżjoni għandha tindika illi din hija d-direzzjoni li se nieħdu fil-pass li jmiss. Għalhekk ma nafx jekk forsi nistgħux niksbu maġġoranza dwar it-tisħiħ tar-rwol Ewropew nafu għaliex il-Kummissjoni m'għamlitux dan imma nistgħu naraw kif is-swieq intern u swieq globali ġew milquta minn twaqqif ta' referenzi li ma ħadmux tajjeb u supervizjoni li ma ħadmitx sew. Tinja ċaċertu nwafqu darba l dejjem naf illi xi swieq nazzjonali huma regolati aħjar. Referenzi internazzjonali huma regolamentati aħjar fuq livell lokali issa fisem li CR Dirk. Grazzi tassew, President. Se nitkellem fisem Sajid Kamal. Jiena nilqa la bosta rapportija kun emmen illi huwa titjib kbir fuq dak li proponit oriġinarjament il-Kummissjoni f'termini ta' ambitu jiena sodisfat il qed nara illi rapporter deċidiet illi tillimita l-ambitu sabiex tkopri dawk ta' dawk ta' rilevanza sistemika. Jiena ma naqbilx mal-kriterji kollha li inti daħħalt b'mod partikolari iċ-ċifra ta' 100 euro pjuttost arbitrarja. Jidher aħna naqblu fil-prinċipju, ma rridux ninsew għaliex din il-proposta ġiet adottata. Ġifieri djufija f'ħafna każijiet speċifiċi għalhekk irridu niffukaw sabiex niffinalizzaw ir-regolament mill-aktar fis possibbli u dan nistgħu nagħmluh billi nirranġaw l-ibors u nippermettu illi jidħlu punti ta' referenza aktar tard. Irdu noqogħdu attenti wkoll dwar ir-riskju tal-konsumatur u ir-riskju sistemiku mhumiex l-istess ħaġa ma rridux inħawduhom jekk inħawduhom tkun xi ħaġa ta' sew mhux għalija. Dwar dispożizzjoni ta' pajjiżi terzina nilqa il-proposta ta' rapporter sabiex ikun hemm reġim flessibbli. Ma jidhirx li huwa l-każ illi xi ġurisdizzjoni kbira oħra ser timplementa il-prinċipju ta' joskom l-aktar fis. U għalhekk ma rridux niżolaw ruħna. Jina nemmen illi l-affarijiet sejrin fid-direzzjoni tajba f'termini ġenerali. Jekk aħna nistgħu niżguraw illi il-regolament ikun immirata għal benchmarks li jaddew minn problemi, aħna nistgħu nirranġaw l-affarijiet mill-aktar fis possibbli. Grazzi tassew, hemm xi membri oħra li jixtiequ jintervjenu? Għandi lista Werner un Batola. Mandu najċ li shadow Shadow xtaqet titkellem. Shadow tal-gwek joġbok. Nitolbo skuza li ma rajtekx. Grazzi, nisa nitkellem bil-Portugis. Grazzi. Dwar il-proposta intqalu diġa ħafna affarijiet. Forsi tidher bħala xi ħaġa stramba li qed ngħidha jiena, imma kif qal Filip jiena naħseb illi qegħdin naqblu, m'għandniex problemi dwar is-sustanza fir rigward tal-proposta li res eċerin. bażi li fuqha qegħdin naqblu mhux ħażin hemm setturi fejn aħna per eżempju dwar il-proposta tal-seta ta' superfiżuri u l-bidliet dwar il-benchmarks aħna naqblu naqblu wkoll dwar l-ambidu tal-proposta u l nwessaw dan Hemm proposta li resqu ċertu, hemm tħassib minn naħa ta' ċertu kollegi li rridu noqogħdu attenti b'dak li nħallu barra. Għaliex aħna qegħdin nagħmlu lista. Lista tal-elementi differenti illi se ndaħluhom u bekk irridu noqogħdu attenti x'inħallu barra. Jiena naqbel mal-proposta tal-proporzjonalità u mal-proposta marbuta mal-eżma dan ir-rigward iridu insaħħu is-setat tal-eżma. Għalhekk hawnhekk irridu naraw kif se navanzaw anke lilin minn dak li ġi konsidrat sissa bħala shadow rapporter ta' itre jiena għandi ċertu problemi il nixtieq inres ilkom. Uħut huma marbuta ma' dan l-abbosta rapport, uħut mal-proposta kollha kemm il-problema speċifika hija dwar il-commodities. Kumditajiet. li illi aħna f'dan il-kuntest edin niprofaw ma noħolqux xi ħaġa illi ma jkunx aktar kontroll fuqha, nitilfu ridni fuqha. Għaliex jeżistu regoli tal-ajosko dwar il-commodities, mod partikolari, proċess illi għadu għaddej proċess ta' valwazzjoni ta' dawn l-standards illi suppost għandu jintem f'April 2014 eżatt kif aħna nkunu qegħdin niddiskutu il-proposta tagħna. Issa dubju tiegħi. Kif nistgħu nartikolaw dawn iż-żewġ proċessi fl-istess waqt il-proposta ta' regolament tagħna u minnaħa l-oħra l-evalwazzjoni li qed issir mill-ajosko. U fl-istess ħin niggarantixxu kemm jista' jkun armonizzazzjoni. Fil-proposta ġenerali jina naqbel ma dak illi preżentatina xerin jidirli illi l-idea ta' 30 xar hija idea tajba, 30 xar bħala perjodu ta' tranzazzjoni. Għamlet sew li proponiet il-perjodu ta' tranzazzjoni hija soluzzjoni li tagħmel sens fir rigward tal-modalità badwar il-commodities. Aħna Iridu nidħlu fiktar dettallu dan nistgħu nagħmlu flimkien ma' shadows hemm xi problemi li fl-opinjoni tiegħi għadna ma flejnihomx biżejjed u f'dan il-waqt ma nistawx ninjorawhom. L-ewwel nett. Il-kontribuzzjonijiet jistaw jitnaqsu viżavi l-ħtiġijiet il-ġodda għaliex jitnaqsu l-indikaturi. Skonti dan nistaw insolvuh biss jekk aħna natu setat obbligatorji lill-amministraturi. It-tieni problema li qed naraw il-benchmarks, il-punti ta' referenza jistaw jinbidlu sabiex tinżamm olja il-kwalità. Iżda nistaw niggarantixxu il-kwalità tal-indikaturi li jiġu użati f'kuntratti multianwali? Għaliex inkella nitilfu punt ta' referiment. It-tielet problema marbuta mal-proposta hija dik marbuta mal-kambjament fil-metodoloġija. Il-bidliet il bidliet fil metodoloġija irridu nevitawhom. Irridu nevitaw illi bidla fil-metodoloġija tiġi użata bħala strument ta' manipulazzjoni. Dawn huma it-tlet problemi li jiena nixtieq li aħna nindirizzaw apparti problemi l-oħra li semmew il-kollegi. Nagħlaq bl-aħħar kumment dwar is-sanzjonijiet u l-passi amministrattivi. Jiena ma nifhimx għaliex fl-artikolu 31 paragrafu 2 meta nitkellmu dwar il-projbizzjonijiet a vis individwi li Kunu suġġetta proċedura ta' ksur ma nistax nifhem għaliex qed ninkludu biss il-funzjonijiet amministrativi fost il-proibizzjonijiet. Għanna ninvolvu kull tip ta' funzjoni u mhux dik amministrattiva biss. Jiena nemmen li nista' nieqaf hawnhekk, grazzi. Thank you very much. Now I go to the general speakers list. Uh, sorry for the confusion. Grazzi. Eh, Issa naddu għal kelima oħra, grazzi ħafna, Sinjura President. Sempliciment, xtaqt nġilura fuq l-affarijiet li għej miċil qal u naqbel li naqbel miju. Issa fuq lan, tad l proposta hija xi ħaġa li aħna li aħna għandna ftehim wiesa fuq rridu naraw x'baż li għandna nużaw u x'relevanza għandu kif għalis sur Mitchell, ir-reglament eżistenti huwa ovvjament relevanti u rridu nibnu fuqu tal-regolament u ma nistawx ma nistawx noqogħdu eh, nużaw l-istess eh, binari Nirringrazzjaw il-rapporter għal kull opinjoni tal-komitat u nikkonsidraw allura b'attenzjoni kbira li ma swieq għanna l-inkludu. Jina zgun nistgħu naqblu ma dan issa. Dan għannes tlieta huwa fejn dan daħal ma nasib li huwa fil-post tajjeb li daħal fih. Allura għanna bżonn nassikuraw illi kull waħda mill-proposti li għanna ma ma jintafawx il-barra f'daħ f'dan dan il-kumitat fuq il-benchmarks fiskali konsumaturi tal-enerġija jistgħu jħallu jistgħu jħallsu brati tas-suq illi jiġru b'mod forsi mhux trasparenti. Allura dawn il-benchmarks sissa kienu available għal-publikaturi ta' statistika li jistgħu jiċċarġjaw eh, għal din id-dejta ma tistax tisforza daw in-nies biex sempliċement jatuna din id-dejta b'xejn meta fil-fatt għandek linja sħiħa ta' xogħol. Irridu nikkonsidrawh dan il-fatt jekk le allura ħajkun is-swieq ta' materjali foqra u se jkollna riskju tal-benchmarks li ma jirriflettux is-sitwazzjoni vera tas-swieq. Jiena Mm, insiba diffiċli biex nimmaġina regolament li jfisser li namlu ċerti pajjiżi li b'mod volontari jagħtuna dejta b'sistema li ma tkunx tista taħdem. Allura trasparenza hija hija l-iktar mistoqsija importanti hawnhekk. Dan ma kienx il-każ meta aħna għandna is-7 miljuni bħala pieni eh, il-1.7 miljuni u dan ifisser li aħna rrid konna supervizjoni tal-dawn il-benchmarks imma inti trid tikkonsidra fuq prodotti li jkunu marbuta ma' dawn il-benchmarks għandek investment funds, benchmarks fejn inti tkun tista' dissupervizjonhom. Dan tirreferi għal E, għal ċerti affarijiet u għal per eżempju li għandhom xaqsum ma' żejt inti tittuża miżuri speċifiċi allura meta niġu fuq il-mod kif norganizzaw dan la bosta regolament jridu nkunu kawti ħafna dwar xem bżonn ikun hemm fil-korp prinċipali u x'nistgħu nadpoġġu fil-annessi. Jiena se nippreżenta xi emendi fuq il-kwistjoni tal-enerġija, materja prima, materja mhix maħduma, eċetera. Grazzi Oli Schmidt. Grazzi Sinjora Ċer u grazzi Sharon ta' dan ir-rapport eċċellenti bħal dejjem. Jiena issa qed nitkellem minn pajjiż żgħir b'munita żgħira. Għandna ċerti problemi u inti ovvjament konxja ta' dawn xuħut mill-emendi u koll eh, jgħatu kasta dan. Imma jina naħseb li u essenzjali eh, li nisquħ dan. Jina ma smajċ il-kollega Daniz fil-fat jagħmel dan, allura jina se nagħmel dan għal Kajbor u anka għal Norveġja najwar Għax aħna għandna ċerti problemi ovvjament. U intom tafu li jina nħobb l-Ewropa f'kull sens imma xi kultant jien irid inkun fih dan il-Eurozone. U l-munita stellina hija munita kbira ma il-krona svediża mhijiex munita kbira allura għandna bżonn ċerti ċerta leġislazzjoni u għandna bżonn ovvjament proporzjonalità u flessibilità imma nista' nara l-elementi ta'kom huma parzjalment qed tinjatu kasta dan imma rrid nisħaq dan għalilkom il kol Ma nafx id-dettalji kollha imma għal sajbok fi Stokkolma ma kienx hemm l-ebda problema. L-ebda problema. Uħ, kollox ħadem. Insomma, Bernard, ġara li ġara. Imma nixtieq nisħaq fuq il-fatt fuq dak li qed jgħid Game Mitchell fuq il-whistleblowers li huwa dan huwa essenzjali u qed nara li inti kont qed tajtiva brasek Sharon u anka ovvjament fuq it-trasparenza u jina nsiba xi ftit hekk nħad peċir nisimak li għaliex issa trasparenza hija ħaġa moderna. Kulħadd qed jitkellem fuq din it-trasparenza. Meta jiena ġejt f'din il-kamra fil-1999 lajta din kienet silenzjuża. It-trasparenza dejjem kienet taqla l-problemi dak iż-żmien. Fil-fatt jiena nifraħ dawk li kienu jgħidu lix qed ngħid. Imma f'kull area, anka speċjalment fis-settur finanzjarju kollu kemm hu trasparenza hija vitali u li xi ħadd jgħid li tista' tiġi abbużata imma dan huwa rari li jiġri. Għanna nkunu kawti xi kultant imma punt ġenerali, f'termini ġenerali, il trasparenza hija ħaġa tajba ħafna. Allora grazzi, Sharon. Rina naf li inti kont qed titkellem man nies minn Oslo, Copenhagen, etc. Grazzi Bernard. Nixtieq niġi lura l-komment li l-kollega Zistija jadu kif għamel illi qabel il-krizi ta' finanzjarja kienet kummissjoni liberali illi riedet trasparenzja waħna parlament fil-fat kellimna fuq taħt it ta' Signora Perez għal ħafna drabi aħna nixtieq infakkar infakkarkom ta' dal-kuntest kollu. Grazzi Ola. Allura, mbagħad nixtieq ngħidlek illi għanna xi tradizzjoni differenti fl-Irlanda u fl-Svezja. Aħna daħħalna trasparenza f-17 fl-1766. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħid xi ħaġa peress li semmejt. Xi ftit mijiet ta' snin qabel kienu qegħdin jagħmlu affarijiet terribli fil-pajjiż f'pajjiżi. Grazzi nixtieq nwieġa għal xi wħud mill-affarijiet daw l-affarijiet li semmew ma jina kuntenta b'ċerti emendi, nixtieq ngħid li iktar ma jkun emendi aħjar għax kif qal gej Mitchell jiena ħdimt malajr fuq dal affarijiet u jiena persuna diffiċli għax li taraw għax ġeneralment inkun qed nippresjedi xi laqat. Allura nixtieq nieħu approċċ differenti għal ċerti emendi. Oriġinarjament kontet li nixtieq ngħid ċerti affarijiet biex niġbed ċerti tweġibiet għax kulħadd għadu jgħat jittituba dwar x'qegħdin ngħidu u hemm min jgħid li kienet ħaġa diffiċli ħafna bħal pereżempju threshold ta' mit biljun. Allora naqbel mi għaggej illi forsi għanna bżon il-naraw il-kategoriji kolla u namlulom time proving u ma nix noqodu l-ura mill-li noqodu u il benchmark sun bat sempliciment ikonna xi tip ta' delegat eh, unħallu fidej il regoli biex jagħmlu il komplament Naħseb dan mhuwiex li għandna naħdmu b'dan il-mod, aħna rridu qafas iktar sustantiv. Ma naħsibx li di tissodisfak biżejjed, allura imma naħseb li jekk aħna ndaħlu din l-idea ta' phasing li jien għandi, forsi nassiguraw ruħna li nkunu nistaw nimmodifikaw xi wħud anzi in-natura tal-kategoriji tan-numri nagħmlu iktar ċara li forsi nistaw naslu għal situazzjoni tkun iktar taħdem. U din edha fil-qalba tal-situazzjoni kajbor illa għaliex id-denja linja gwida dwar kif l fajt jistgħu jsiru permezz ta' eżma din jina ma miltiex fuq il-benchmarks kritiċi u l-kajbor jisaw jitindika li aħna għanna bżon inħarsu li jekk għandix bżon proporzjonalità xi kultant anka fiħdan dawk. U jina nifhem li jista' jkun qatih import diffiċli biex naraw jekk daw qegħdin u mhix ġewwa jew berra meta għandek dat tip ta' threshold allura irridu tkun ftit ħsieb attiv u iktar kreattiv fuq dan issa dwar l-Uffiċċju ċentrali ta' Statistika din kwistjoni oħra jiena ħadd l-opinjoni li jiena ma rridx indaħħal hard takeouts fl-ewwel livell laqqas għal banek ċentrali u għalhekk rixtom minnaw imma jiena rrid li l-eżma tajt u e, tara fejn huma dawn il-tip ta' e, mekanizmi. Għaxina rritu kolli ċerti pointers biex naraw eżattament xinu ma daw id-dispożizzjonijiet u l-ekwivalenti tagħhom. Fil-fatt jina inqas imħasba b'dan l-uffiċċji ċentrali tal-istatistika x'huma dak li joħroġ minnhom huwa pubbliku f'dak li għandu x'aqsam ma' kontrolli tal-gvern, eċetera, mhux daqshekk trasparenti, f'dak li għandu x'aqsam mal-Banek Ċentrali. Allora rrid nitratta li daw it-tnej bl-istess mod b'mod biex ikollna ftit iktar trasparenza, imma aħna rridu naraw x'inhuma l-arranġamenti tal-gvernijiet illi joħolqu illi allora di tista' tkun l-istess ħaġa illi dan mekkanizmi illi jew ikunu ġewwa jew forsi jkollna e, eh, mekkanizmu inqas restringenti. Dwar il-kodiċ ta' kondotta naħseb din huwa diffiċli ħafna, jina għandi il-mira bħal ħafna minnkom illi huwa prattiku Jidu nżommu f'moħna it-tip differenti ta' benchmarks li għandek. Għandek xuħut li huma fej għandhom kontributuri inqas, anzi jkunu ftit, u għawnek naħseb li huwa importanti ħafna illi tkun ta' fizja qed jiġri minn meta jkollok eluf ta' kontributuri fejn huwa sempliċement għandek informazzjoni li tinġabar u iżjed diffiċli li manipola tkun nipprovajt u tfalja għandek ħafna kontributuri imma daw qed jagħmluh volontarju u jekk inti tagħmilhom responsabbli għal ċerti affarijiet u jipproduċu dokumenti il jgħidu l kif firma u jgħak jgħidu l stenna ftit. Jina ma minix daqsek interessat, stenna ftit. Allora jridu nkunu attenti li din għamlu għahad tajba. Jina naħseb qed nipprova npoġġi responsabilità fuq l-amministraturi intom għandkom tkunu tafu minn huma kontributuri tagħkom fis-sens li huma ikunu qed jagħmlu x-xogħol tajjeb, diċenti, onesti, jafu x-xogħol tagħhom, mhux ikun xi biċċa iblaħ li jrid jagħmel ix-xogħol u jiddeċidi xi jkunu l-prezzijiet taż-żejt imma li jkunu l-amministraturi li għandhom responsabilta li jkunu jafu x-xogħol tagħhom u responsabilità tagħhom u kontributuri tagħhom bil-mod li jkun proporzjonat għal mod kif ikun mibni il-benchmark qed naħseb ukoll fuq ukoll xi affarijiet li fuq dak li jidħol li huma kontribuzzjonijiet ġara darba għandek il-metodoloġija deċiża tkun ikun il-każ bil-exchanges fejn għandek kwistjoni ta' proċess mill-informazzjoni ta' tranzazzjoni. U m'għandek l-ebda raġuni għaliex għandek ikollok piż fuq affarijiet oħra ġara darba jkollok mudell ta' supervizjoni fil-metodoloġija. Allura hemm ħafna xogħol iżet li jsir hemmhekk imbagħad dwar il-komditajiet anka unjek għanna bżon il-phasing, ma naħsibx li għanna eh, nirregolaw il- dan l-index jien naħseb illi dinja ħaġa fejn nistaw nużaw is-sistema ta' phasing biex il-prinċipi ta' joske jistaw eh, il-axqu ma tal detajiet ma naħsibx li l annessi tajjeb l-annessi huma tajbin bħalissa, jisu qed imorru ħafna li lien mill u l fl-annessi tlieta li suppost komnu f'wieħed u viċeversa. Jiena ta' tama illi dawk li din jaħdmu fuq da xogħol joħorġu wkoll biftit iżjed idejat għax minħabba il-ħeffa li għamilt dan ix-xogħol jisu illi f'dan il-departiment ma sarx bis xogħol. Fuq id-data tar-regolament tar jekk naqsmuwa, naqsmuha, fuq id-data jekk għandix naqsmuha f'biċċiet dwar il-whistleblowing jiet fl-artiklu 11 u fuħet mill-annessi jekk niftakar. Ma probabilment fil-kodiċ ta' kondotta naf li hemm problema bit-tisħiħ ta' dawk id-dispożizzjoni tal-ura kolli xi kollegi li jixtuq jagħmlu dan naqben kolleġġi naħseb huma komplikati. Ippruvajt nagħmel aktar sempliċi għal darboħra il li xina nibza li jista' jkun hemm iktar volum iżjed ta' affarijiet li qed jaħdmu milli neċessarju u hemm wisq li noqogħdu nduru mal induru dawra durella. L-ideali ma' ħafna punti li kulħadd eh, għajjem issa dwar ir-rwol tal-eżma u fejn jistgħu jingħataw eh, rwol iktar b'saħħtu, kont qed naħseb fuq għadin, jridu nkunu kawti ħafna għax aħna huma daw żgħar ħafna u nistgħu faċilment intu għan wispis fir-Renju Unit għandek din l-awtorità li hija pjuttost iktar kbira u kważi tal-biża bil-volum u kellhom jirregolaw da kollu, allura jekk dan huwa l-każ b'regolaturi kbar irridu nimxu b'kawtela. Ma kelli lebda problema u provajt namela b'mod illi jekk leżma tmexxi l-affarijiet bħala linji gwida u standards tekniċi dwar kif l-awtoritajiet kompetenti li għandu fejjem il-manpower jagħmlu l-affarijiet jista' jkun ikun hemm każijiet speċjali fejn aħna ikonna benchmarks kritiċi importanti li jkunu minnaħa l-oħra f'dak għandu xaqsam ma' fejn tinġabar l-informazzjoni. Għal darbohra nistaw insibu li anka din hija biċċa ħidma kbira ħafna l-leżma. Isu għandek l-SSM fejn l-ECB ikollok responsabilta eh, eh, aħħarja mal ċerti affarijiet eh, tkun dedikata allura l-Istati membri biex jamlu għadil. Allura jisu għandek delegazzjoni kbira imem dil possibilità li tintervjeni l-ezma, forsi dan u din soluzzjoni u għannek għandi dispozizjoni li tkun l-autorità kompetenti jek tħoss illi xaħġa s-sir aħjar mill-lezma, allura l-lezma għanda l-kapacità li tamila. Allura nħaris il-qoddim biex nara l-kollegi tagħna x'ħaj jipproduċu f'din l-erja u mbagħad inkunu nistgħu nagħmlu kompromessi u naħdmu dwar dan jista' jaħdem. Imma din hija dan huwa suġġett tant twiesa jekk aħna noqogħdu niddelegaw fuq l-eżma verament inkunu ħan nidħlu f'ħafna nkwiet. Hemm ħafna suġġetti u nħares b'interess dwar x'ħaj mill litri minħabba l-komoditajiet. Għandna ħafna problemi fejn huma prezzijiet li f'daqwa ta' jsiru benchmarks un mbagħad kif għandna niffaċċjawhom. Jiena verament konxja li intom li għamiltu da xogħol fuq dan jiena krata ħafna lejkom u jien naħseb intom qed issemmu dawn il Eh, kontribuzzjonijiet naħseb mhux sew li li dan il-kontributuri f'daqqa waħda nitfallhom ċerta responsabilità jridu jiffirmaw għalija għax daw ħaj jisparixxaw f'daqqa waħda u ma tort. Jiena insaqsi kull jekk hemm xi ħaġa oħra li għandna nagħmlu fid-definizzjonijiet dwar min se jiġi supervizjonat, li mumma l-entitajiet li ħajġu supervizjoni tijaw u se jkollna bżon namlu kategoriji differenti din tinstema komplikata ħafna mem kollegi li fil-fat din fuq il-Komitat tal-Industrija u jistaw jgħinuni fuq dil-ħaġa fuq xuħut mill-emendi u mbagħad Bernard semma il-kwistjoni tal-bejħ tad-dejta li nakoprejt, ovvjament aħna ma nistgħux eh, nirfsu fuq eh, interessi kummerċali li huma leġittimi u hawnhekk inti tista' tara illi per professjoni jista' jkolli eh, veduta robusta fuq il-proprjetà intellettwali biex ngħidlek li titwessa għal affajt illi fil-fatt ma nidħlux fija għax però nistgħu nitlu fija aktar tard illa li din hemm eh, problemi. Issa qegħdin naslu, issa qegħdin daqsxejn tard jekk il-Kummissjoni verament iridu jintervjenu, jistgħu jintervjenu fil-qosor, imma forsi naraw kif nistgħu nindirizzaw xi wħud mill-problemi li jiena semmejt u l-kollegi tiegħi semmew, aħna nkunu nistgħu nisimgħu b'interess iktar ma jkunna informazzjoni aħjar aktar xnar il-ħat ikoll noqgħod bil-qeda u naħdem fuq eh, dwar kif se ndaħħal xi wħud mill-elementi tiegħi li għandhom x'jaqsmu fuq da suġġett. U kull min qed jisma' jkun forsi tistgħu tibbatuli xi informazzjoni malajr għax imbagħad ma jkollix ċans wara dan dakinhar. L-iskadenza l-emendi hija il-5 ta' flaxja fis-16 ta' Diċembru il ħamsa ta' filgħaxija, mbagħad niddiskutuhom fl-20 ta' Jannar bilan għal votazzjoni fi 30 dan ifisser li jekk il-Kunsill jixtieq ħares li dak li ħdimna nkunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa ta' malajr u hemm il possibilità inkella nivvotaw fil-plenarja u ovvjament u bat dakinhar ikun hemm inkunu lesti. biex il-Parlament li jmiss ikun jista' jaħdem fuq dat dossier. Aħna mixin lejn pożizzjoni ta' konsens biex nħarsu lejn l-idejat tagħna u għall-Istati membri biex jibdew jaħsbu fuq din. Allura grazzi kollegi. Issa naddu għall-aġenda numru 8 li hija illi jas dwar is-sistema komunità taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward ta' denunzja standard tal-VAT. Nixtieq nevalwa xi żewġ minuti jekk in-nies ħajtilqu jekk joġobkom għamlu dan malajr u bil-kwiet. U m'hemmx għalfejn toqgħodu tajtu. Okay.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 L-odwa tajba. Senjuri, President, jiena xtaqt nitkellem hawnhekk għal fatt li jekk inħarsu madwarna. Ma tantx ħafna nies interessati f'dil kwistjoni, ma nafxux sinjal tajjeb. Dan probabbli għaliex aktar x'hawnhekk qed nitkellmu dwar numru ta' kwestjoniet li mhumiex tant kontroversjali u li sej problem sejk se papuċ minn min gruppi differenti, VAT. Fl-istorja ta' taxxa, hija taxxa relativament ġdida, hija taxxa il-Minister Finanzi jħobbu ħafna, Mux kolħat tant tħerqan fuq l vat U uh, hemm em pożizzjonijiet kontra favur, hemm pożizzjonijiet kontra xi jista' jkun illi ċertu ministri jażmu l-VAT tista' twassal għal ċertu tipi ta' tħul imma ta' frodi wkoll. Il-punti negattivi u illi Il-VAT hija komplikata ħafna. Huwa faċli li wieħed jevita responsabiltajiet fiskaliti għamma meta tiqis kemm huma komplessi s-sistemi. U fil-fatt ksibna um, materjal ta' kwalità tajba ħafna mill-Kummissjoni fuq dan. Il-test mill-Kummissjoni huwa ċar, però feħen u feħen nifsu ma joħloqx fis kontroversja. Xtaqt ngħid ukoll it-test qed jħodna fid-direzzjoni tajba u naħseb illi dil proposta hija waħda prattika. U hija waħda mill-proposti illi jistgħu fil-fatt jgħinuna b'mod konsiderevoli għal transazzjoni transkonfinali. Xi kultant huwa kemm xejn diffiċli meta nitkellmu dwar dikjarazzjoni kif ukoll ġbir ta' VAT transkonfinali meta nħarsu lejn l-standardizzazzjoni ta' dik sistema ta' dikjerazzjoni u xi prinċipji bażiċi fejn probabbilment ikonna eh, nisqofu għom bżon nissimplifikaw l-affarijiet nistaw namlu dan grazzi għal proċess standards ta' dikjerazzjoni u għal spazju ekonomiku Ewropew dan nasib li jkun pass bażiku. kemm eh, għal min qed jipprovdi s-servizz qed nagħmluhom l-affarijiet faċli għal dawk li jridu jaħdmu f'pajjiżi oħrajn. Imma dan jgħin ukoll l-amministrazzjonijiet nazzjonali tat-taxxa sabiex jiġbru l-VAT aktar faċilment. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar approċċ illi se jiffaċili tal-ħajja ta' min qiegħed fin-negozju għaliex hekk ma kellekx esperjenza inti ta' tranzazzjonijiet transkonfinali eh, tista' forsi seba' diffiċli illi eh, tlaħħaq ma' regoli f'pajjiżi oħrajn. Hemm ukoll aħbar tajba hawnhekk għal eh, amministrazzjoni finanzjarji jekk il-Kummissjoni tintroduċi dan l-approċċ standardizzat dan jista' fil-fatt iwassal għal tħul ta' 15 biljon fitħul addizzjonali mit-taxxa, speċjalment f'termini ta' tfaddil fuq proċeduri u ġbir ta' taxxa. Mżon, u f'moħna li dan huwa ammont konsiderevoli. Kien ħarsu lejn il-kontenut, hawnhekk qed inħarsu lejn numru minimu ta' obbligi b'ħames kolonni li jridu jintlew u dan ukoll se jkun aktar faċli għan negozji illi għandhom tradizzjonijiet ta' taxxa tagħhom, iġifier nitkellmu fuq informazzjoni minima li se tkun obbligatorja. Hija wkoll proposta mill-Kummissjoni fejn ittieħed in konsiderazzjoni il-fatt illi għandna dawn it-tradizzjonijiet differenti kif ukoll eh, drawid differenti u l approċċ li qed jitressaq huwa wieħed flessibbli. Dan ifisser illi nistgħu pereżempju nitolbu ktar informazzjoni jekk dan huwa meħtieġ, imma tista' titlob ukoll informazzjoni addizzjonali illi trid tiġi miġbura b'mod standardizzat. Hemm ukoll xi żewġ affarijiet li xtaqt insemmi. Hemm eh, din eh, id-dikjerazzjoni fej fil-proposta qed nieħdu konsiderazzjoni l-fatt illi għall-intrapriżi żaru medji se nkunu nistgħu inħallu aktar żmien għal dawn l semmi sabiex jiddikjaraw il-VAT tagħhom. Għaliex jekk ma nagħmlux dan ifisser iktar space finanzjarja l-SMIs. Sabiex nagħlaq din hija proposta li tidher li hija waħda prattika se jkun hemm anqas burokrazija, kunu qegħdin nifrankaw ħafna, inqas space amministrattivi u naħseb ukoll illi l-punt bażiku hawnhekk u illi mhux se tkun tista' tevita obbligi tat-taxxa meta qed titratta pereżempju ma' affarijiet transkonfinali. Xtaqt nirringrazzja li shadow Rapporters li x'huma wkoll se jkomplu jagħtu l-kontribut utli tagħhom u grazzi għal kwalità u sempliċità tal-materjal illi resqet il-Komissjoni. Grazzi ħafna. Għaj Mitchell kjoġbok, grazzi, Sinura President, kollega Saja tal-bitni sabiex li prezenta il-punti taħħa pala xedew rapporter. Ija tħoss li l-proposta tal komissjoni ġit fuqta u rapporter il-rapport rapporter għacċetta bler kemm referenza għal frodi karussell hemm bżonn jiġu spjegati aħjar fuq kif se jiġu affettwati minn di direttiva. Il-kollega Sajja temmen li l-proposta tal-Kommissjoni hija mfassla tajba u għandha biss tit kummenti li huma dawn xi trissaq. Skont il-proposta, kull dikjerazzjoni standard tal-VAT għandha tinkludi ħames oqsma jew ħames kolonni barra hekk stati membri jissaw u koll jiġu mitluba jimlew minn smoħrajn fuq bejħu vejti dovuta u fuq vejti li titnaqqas li tinkludi tlet il-qasami ħortan, 13 il-qasami ħortan informazzjoni. Din id-dikjarazzjoni għal-daqstant ma tkunx konsistenti kompletament fi stati membri kollha imma titratta biss il-ħames oqsma obbligatorji biss kompaniji xorta jkollhom jinvestigaw sabiex li ma jaraw li ma rekwiżiti applikaw għal ma stat membru. L-isforzi tagħhom se jkunu anqas minn dawk li huma issa u skont il-kollega issa wieħed għandu jipprova jnaqqas aktar il-loqsma mitluba waqt li proċessar tal-proposta tal-Kommissjoni regoli tal-VAT fl-Stati membri varjaw u għadda stant ikun ġustifikat li stati membri ġo mitluba jiprezentaw istruzzjoniet ċari fuq xandu jieġi eh, fuq xandu xintala fil-dikrazzjoni tal-VAT dawn l-istruzzjonijiet għandhom iġo publikati għalmenu bl-Inglis imma idealment bil-lingwi kollha tal-Unjoni nittamaw sinjura President li din il-problema tiġi solvuta ġara darba l-proġett tal-web portal tal-VAT jiġi implementat. Però mill nista' nifhem sfortunatament din mhux ħaġa li se ssir malajr. Skont il-proposta, kumpaniji se jkunu intitolati sottomettu dikjerazzjoni tal-VAT b'mod elettroniku fl-istati membri kollha illi għandhom jadottaw din u d-dikjerazzjoni elettronika f'qafas b'saħħtu għal anka fil-mar elettroniku. Nittama illi dan ir rekwiziti iġi indirizzat sistemi aktar automatiċi ikunu aħjar skont il-kollega s-seja. Il-kollega s-seja u kol tistena bil-ħerqa diskussjoni li kooperazzjoni ma' rapporter illi għamil progress konsiderjevoli fuq dal qasam u naħseb li għandu jkun possibbli li dan jiġi konkluż permezz ta' ftehim mingħajr diffikultà. Thank you very much. Well, we don't any other members. Does the Commission... Il-Kommissjoni tixtieq tintervjeni? Grazie, President. L-ewwel neċtaqt nirringrazzja l-Sur Streċek għal rapport eċċellenti tiegħu u għall appoġġ għal proposta tal-Kommissjoni Xtaqt ngħid li din hija proposta importanti fejn qed eh, nitkellmu fuq 15 il-biljun ta' spejjeż amministrattivi il siġu frankati speċjalment tal interprizi żaru medji. Hija proposta illi għandha tiffaċilita kummerċ transkonfinali u li se tikkontribwixxi wkoll sabiex naqsu differenzi bejn il-VAT teoretika u dik reali illi tinġabar s sewb il eh, differenza xaktarx xlaħħa il-193 biljon, et nitkellem fuq ammont konsiderevoli. Dak kollox maħati għaj, grazzi ħafna. Grazzi. Iva. Sentenza jew tnejn xtaqt ngħid li nistenna bil-ħerqa diskussjonijiet ma' xedow l-oħrajn u fuq il-problema li ressaq gejna hija problema li faċ nsolvuha mhix problema kbira. Grazzi. Grazzi ħafna. L-iskadenza l-emendi hija l-5 ta' fil-10 fil-16 ta' Deċembru fit-22 ta' jannar nikona diskussjoni, votazzjoni fit-30 ta' jannar u mbagħad resqu kollox qudiem it-implenar ta' frar. Punt li jmiss fuq l-aġenda? Dialogu ekonomiku ma' Edward Xikluna. Naġġornaw il-komitat sada xonofs. Nittama l-intom uħra jinti ritornaw dak il-ħin.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

Right, I... I... Tajb wis. Nedu gost illi għanna li l-Edward l-ura maħna fiħdan il-komitat bil-qeda kważi fej kien nipoġġi qabel meta kien viċi-president tal-komitat u nirringrazzja ħafna għax-xogħol illi għamel dak iż-żmien speċjalment fuq eh, affarijiet li għandhom xaqsu mal-istatistika u issa qed niġi assistita jien minn oħrajn fuq dan. Merħba fil-komitat naħseb illi nistaw anka l-fatt illi l-om il-ħamis u ħafna MP stel u l-ura pajizom nistaw nitkellmu mod kemm xejn iktar informali, forsi tat introduzzjoni mbagħad ikollna mistoqsijiet u risposti f'ħames minuti u naħseb ikun hemm biżejjed ħin għalik sabiex tajt kemm tejn oħra fl-aħħar. I'm, I'm glad to have you here and the floor is yours. Thank you, Sharon. It's also a great pleasure. Grazie u għapjeċir tijaj illi nerġa l-ura fil-komitat ikon kont unnek għal madwar erba' snin. Ovvjament issa ninsab post fej suppost l-implementa eh, dak li konna najdu għawnek fil-komitat. Um, and um, which is uh, good fiscal governance. Governanza fiskali tajba, stabilità finanzjarja, miżuri ta' tkabbir, il-problemi bej kemm il-programmi se jindirizzaw, se jkun iktar lejn austerità u lejn tkabbir, intom qed tapplikaw dak li diskutejna għal ġimgħat u ġimgħat u ġimgħat it-tupek u issa inta b'tinżam il-numru ħartu ta' taplik, anzi, jgħatu naħlu ħarret n-implementom daw l-affarijiet u naqsam dan ma'kom specialment fid-dawl ta' semestru ekonomiku. Il-proċedura għal deficit eccessiv, pajizi et edu kam xejn minn kollox dan qasam dal laħar disa xhur kien rekord għaliex naftit Ministri tal-Finanzi li kellhom jippreżentaw japprovaw żewġ budget sena. Ir-raġuni kienet li l-budgets ma kienx approvat dak li kellna f'Marzu għal dik is-sena u issa kellna napprovaw malaj malajr. U fl-istess ħin irrevedu u nirranġaw sabiex ikun iktar konformi ma' realtà fis-sens ta' se jkun bassi realistiku għal kabir ekonomiku u xi tip ta' tħul u deficit se jkollna dan kollu kellu jiġi rivedut. Tanka, meta dimna kellna l-aħbar illi moġbitna xejn illi Malta għal darboħra da iddaħlet fil- eh, proċedura ta' deficit eċċessiv wara ftit ta' xhur issa ħabbarna li ħriġna mill-proċedura u uh, l-istorja hi kif tafu kampanji elettorali u nċertezza politika speċjalment meta għandek għoddimek eh, gvern dajjef, il-gvern ta' qabel, kellu biss siġu ta' maġranza ta' siġu wieħed u dan wassal sabiex il-fiduċa tonqos, it-tħul naqas, l-spiża baqgħet kif kienet u eh, dak li kien mħabbar pala 2.4% sar 3.3% fil fat tal-GDP. Madana kollu, l-ekonomija dak iż-żmien kienet qiegħda tiċċaqlaq tiċċaqlaq bil-mod. Qabbil ta' meta tkellimt molli ren ma' dajsa tal-qluħ fej għandek naqra ziffa u uh, attent illi ma' nitlifx il-momentum. Għaliex din kienet ħaġa importanti. Meta l-tqajna molli ren u faċċajna possibilità li nkunu prezentati tuħ budgetarju edna illi se nieħdu azzjoni effettiva konna ħerqana illi din is-sena il-2013 intemmu taħt ir-rata ta' 3%. Dan ma kienx tant kredibbli għal-Kommissjoni, sempliċi fatt illi tbassir tagħhom kien ta' 3.4% għal dis-sena, 3.5% sena d-dieħla, eċetera, eċetera. Però aħna minna l-kalkoli tagħna u nemnu li din is-sena senna l-huwa taħt 3% madana kollu għad wedna li nieħdu azzjoni effettiva ma nagħmlu l-affarijiet kif iridu aħna minn flok innaqsu servizzi soċjali jew eh, li eh, ndarsu l-dak li jkun xtaqna illi nimxu tiħor, ix ma jkollokx fiduċa, tistaġna l-ekonomija, ġola darba GDP bda jaqa, memxej li waqfek mill-li tikseb lura l-istabilita u l-bilanċ fil-kontijiet pubbliċi. U nesċinna nikkonvinċu fil-fat li l-għaliren, uħadna miżuri effettivi, kena tnaqis, 20 miljon li għal-matu ħafna, kena b'ton 20 miljon u tfaddil fej kienem ħela, fej kienem talbiet optimisti zzejje tal-fondi u tajna rapport dettaljat l kommissjoni u fl-ewel ottubru meta kena niprezentaw il-programm ta' Partnership Ewropew u anka l- rapport fuq azzjoni effettiva, żewġ rapporti fl-ewwel ta' Ottubru għedna fid-dettal minn fejn tajna minn fejn sar it-tfaddil u għalfejn nemnu illi se ntemmu din is-sena brata ta' nqas minn 3%. Il-Kommissjoni ħarġet b'riflessjonijiet u reazzjonijiet għal rapport dwar azzjoni effettiva u dikjarat illi fil-fat ħadna azzjoni effettiva għal daqstant musse jittihdu passi għal din is-sena. L-Kommissjoni qalet musse jittihdu passi kontra Malta u għalmenu għal dis-sena l-affarijiet u ma sewa. Is-sena li ġejja hija kwistjoni ta' abbozz ta' budget li għal darboħra ġi prezentat pal pajjiżi l-oħra kollha f'nofs Ottubru fejn fid-dettall edna illi l-isforzi strutturali huma kif huma mitluba mill-Kummissjoni mit il-punt 6% fuq il bilanz strutturali u kol semmorru taħt 3% għal 2.1% s-sena li ġejja. X'kienu l-miri tal-gvern, speċjalment kif il-gvern il-ġdid kien ser jindirizza il-CSRs, il-rekomandazzjoniet speċifiċi għal kull pajjiż. Xi kultant taqbel, xi kultant ma taqbilx magħhom, imma fil-kastana aħna ħsibna illi huma evalwazzjoni tajba Din kienet evalwazzjoni li tat mill-IMF, mill-Aġenzija ta' Gradar ta' Kreditu u talbu li jiġi indirizzat dak li kien hemm bżonn jiġi indirizzat l-ewwel punt, governanza fiskali, mm, fl-eluq forsi nista' nindirizza dal-punt. Però l-iktar problema l-problemi uniċi u problemi Eh, prominenti kienu l-enerġija, Malta billi għagżira kienet tiddependi kompletament biż-żejt, volatilità tal-prezz marbut ma' żejt kif tafu u għar minnek kena impjanti ineffiċenti ħafna, meta ngħid ħafna, kienu ineffiċenti ħafna għaliex uħut minnhom kienu jagħtu 30% ta' dak li suppost kienu jipproduċu. Kont nitkellmu fuq impjanti odma ma kienx hemm pjanijiet għal diversifikazzjoni. Il-gvern kellu pjan li diversifika għal-gas, l-LNG għaliex fil-prezent maħniex eh, konnessi mal sqallija nittamaw li ta' ħames sitt snin seba' snin oħra dan ikun il-kas, imma fil-prezent fis-sente jon oħra se niddiversifikaw għal-gas. Fejn se konna tfaddil ta' madwar 35% fl-ispejjeż, 25% minnhom jaddu għal konsumaturi u għall industrija dal-waqt. Ser ikun hemm ukoll interconnector bejn Sqalija u Malta. Għalhekk issa ser ikunna konnektor ta' żejt u tal-gas diversifikati. Dan ser itejjeb l-ambjent u ser jagħmel Malta aktar kompetittiva u kol vizavi CSR 2. Imbagħad kien hemm il-kwistjoni tal-utilità tal-enerġija li kienet qed falli ma kellix fondi biżejjed biex tħallas eh, self eh, Ġermaniż ta' 25 ilu u li kieku ma ġiet salvata bl-SPV kienet tfalli u ma kienet tfalli gżira kollha. Għalhekk issa għandna msieħeb strateġiku il-Ċiniżi huma lesti li jkunu msieħba strateġiċi sabiex ikollhom shareholding ta' minoranza, id-diligenza dovuta għadha d-dejja u tal-waqt ser tiġi mħabra ser ġi mħabbar is-sem li ser ikollhom. Iżda l-implikazzjoni mhux għal produttur tal-enerġija ma għal gvern għal contingency liabilities Malta kella madwar 16% ta' contingent liabilities u permezz ta' din il-mossa aħna qegħdin nippjanaw illi naqsu bin-nofs dan il-contingent liability għal ister ikun hemm 200 miljuni pumpjati imbagħad għandna dejn li 850 miljun minn biljun huwa id-dejn ta' din il-korporazzjoni u għalhekk jekk jittieħed sem fija dan ukoll inaqqas nofs il-contingent liability tal-pajjiż Din hija mossa importanti. Dan ġi rikonoxxut mill-Kummissjoni fir-rapport tagħha dwar il-programm ta' riforma. Numru 2 kienet illi nżidu l-potenzjal ta' tkabbir ekonomiku il-potenzjal ta' tkabbir ekonomiku ta' Malta kien qed jonqos dejjem jonqos niżel sa' 1.5% minn 4% fil-mija fl-1000 fis-sena 2000. Raġuni, kif nafu, kienet minħabba illi l-output huwa mamul mill-forza ta' xogħol investiment u l-produttività. Dawn huma l-ingredienti bażiċi. Kien jidher biċ-ċar illi Malta bit-tieni l-inqas eh, sem fil-forza ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea kien jidher biċ-ċar li kellha problema. Il-sem tan-nisa li huwa baxx kien baxx immens, kien hemm problemi li aħna ridna nindirizzawhom dan il-budget li għadni kemm u ġi approvat għandu sensiela ta' miżuri illi għandhom lan illi jixprunaw ir-rata ta' sem tan-nisa u koll il-xogħol in ġenerali persuni avvanzati fleta. Għanna sen daħlu ċentri tal-kura ta' tfal, blaħlas, mossa koraġuża ser tiswinna l-flus imma Ir-riżultati huma kbar f'sens ta' tul u sem. Għandna wkoll dispożizzjoni għal ċentri ta' kura ta' tfal. Wara nofsinhar wara l-iskola u anke qabel l-iskola. Għal dawk illi joħorġu jaħdmu kmieni. Għanna dawn il-miżuri sabiex nejnu l ommijiet u irridu neħu l-om dawn l-ostakli u aħna estendejna bi 15 il-lif tal-maternità. Gvern ta' qabel għamelek b'appoġġ kbir tal-oppożizzjoni dak iż-żmien fejn fil-kastana aħna minna dan għaliex għanna lif tal-mater kena lif tal-maternità qasir ħafna u rata ta' sem femminili baxxa. Għandna wkoll krediti fiskali għan-nisa li għandhom iktar minn 40 sena u anke strateġija ta' tixi ħattif. Iżda, l-iktar importanti u għal darbohra din kienet ċaħġa tal-ewwel darba l-Malta. Qegħdin indaħlu skema Making Work Pay fejn il-problema bin-nies li għandhom benefiċċji huma meta jirċivu salarju minimu jitilfu l-benefiċċji u jkunu f'sitwazzjoni jar. Il-persuni mumiex għazzenin u ma ma jridux jaħdmu għaliex ma jgħalaw xej. Issa għanna periodu ta' tlet snin fejn il-persuni li jisibu xogħol u ma jirċivu perċentwal tal-benefiċċji illi jingħatawlhom matul it-tlet snin. Huwa portanti illi namlu bidla fit-taxxa mix-xogħol għal-konsum. Għanna tnaqqis u dan sar nagħmluh fuq tlet snin għal persuni li fil-fasċa medja minn 25 sa 35 għal 3 snin u ser nżidu il-taxxa fuq il-konsum il-sisa li aħna zidna din is-sena. U dan nitaffi xi ftit il-pis fuq il-xogħol u nittamaw ikompli jżid it kabir ekonomiku. Dwar il-kwalità tal-forza tax-xogħol għal darboħra Malta għanda l-primat, imma f negattiv għanna l-ola proporzjon ta' tfaliet il-ukmini mill-iskola għanna politeknik tajjeb, għanna skejjel tajbin, iżda madana kollu fl-iskola sekondarja u ma ma jkomplux sakemm jiksbu ċertifikat u bekk ma jkunux ta' utilità għal forza ta' xogħol. Lum il-ġurnata hemm bżonn ta' ċertu elementa ta' skola sekondarja, ta' edukazzjoni sekondarja. Għanna strateġija marbuta mal-garanziji ta' zazax illi nittamaw bajnuna mill-Unjoni Ewropea aħna nkunu nistgħu nindirizzaw il-ħtiġijiet għal aħna nkunu nistgħu nindirizzaw in nits dawk li mhumiex f'impjieg jew f'edukazzjoni. Imbagħad rridna naraw xattira l-investiment, ridna riforma tal-ġustizja Malta kella l-ikbar perjodu ta' żmien sabiex jisolvew il-każijiet fil-qorti. Issa il rapport tlesta sabiex ikun hemm riforma fonda tal-ġustizzja u l-Chief Justice ħafidu din il-ħidma u kol sabiex ikun hemm riforma tas-saħħa. Aħna qegħdin naraw x'jista' jkun taxkiel għal aktar investiment f'Malta dwar il-pensjonijiet. Aħna hawnhekk ma tantx naqblu li xkenna il riforma ftit ta' snin ilu u żidna l-età għal 65. Il-Kummissjoni qed tgħidilna biex inżiduha hemm rezistenza politika iżda għall-inqas Pala xaġa temporanja jiena ser indaħħal is-sena d-dieħla il-pensjonijiet fit pilastru f'Malta ma kienx teżisti qabel aħna għamilna leġislazzjoni u regolamenti huma lesti biex dan it tilet pilastru jitwettaq. Dak kien dwar ir-riforma, issa sabiex nikkonkludi. Forsi mbagħad inkun nista' nuġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Dwar l-IDP, il-proċedura ta' deficit eċċessiv, din hija pjuttost importanti anke minħabba xi nuqqas mal-Kummissjoni. Meta għanna konna fl-oppożizzjoni, meta jien konta hawnhekk jiena kont kritika. il-persuni li kienu wis ottimisti fit kabbir u fit ħul aktar olin minn dak li qed bassar il-Kummissjoni. Iżda din id-darba aħna ħdimna l-affarijiet bil-kontra. Il-Kummissjoni qed bassar tkabbir ekonomiku akbar mill-Ministeru tagħna. Din mhix daqshekk ta' problema għaliex għall-inqas aħna maħniex imbassru tul ikbar u għalhekk l-infiq stajna nikkontrollaw aktar minħabba dan. Iżda aħna binna sabiex ma naqblux dwar żball illi aħna nemnu li huma għamlu dwar dwar l-elastiċità tat-taxxa huma tibbasru 3-4% u issa f'Novembru aħna mit-teżor nafu x'qed jidħol u x'qed nofqu u nafu li qegħdin fi triq tajba għan għadin nejdu ejjew nħallu din is-sena tispiċċa u l-problema tissolfa weħida imbagħad fit-tbassir ta' rebbija nittamaw li dak jiġi revedut kif għandu jsir. Seb ser nieqaf hawnhekk nista' ngħid ħafna aktar affarijiet imma jiena żgur illi nkun nista' nitkellem dwarhom meta nkun qed nwieġeb għal mistoqsijiet tagħkom. Grazzi tassew Edward. Qed nieħu gost nisma' fejn irnexxielek u l-problemi li sibt meta eh, poġġejt fil-prattika dak li kont pritka hawnhekk jiddispjaċini illi inti intom kelkom issibu imsieħeb fiċ-Ċina meta kien hemm default potenzjali minħabba self bank Ġermaniż. Forsi stajtu żommu l-affarijiet interni jekk nista' ngħidlek. Iżda sibtu soluzzjoni. U din hija ħaġa tajba ħafna, m'għandniex lista fissa se nsegwu l-proċedura KHDI fejn l-ewwel jitkellmu l-koordinaturi, Jean Paul tixtieq titkellem? Grazzi, Signora President. Jiena mandi lebda mistoqsija, jiena xtaqt nagħti merħba l ex kollega tagħna, il-Ministru. Il-proposti tiegħu juru biċċar il-problemi f'Malta. Aħna inħedġuħ sabiex ikompli għaddej bil-linji ta' politika li huwa id-diskrivjena u nittama li jirnexxielu. Grazzi, Eliza. Well, yes, it's a pleasure to see you in this in this Etniħu gost immens nara hawnhekk f'dan il-kompitu il-ġdid tiegħek, responsabiltajiet ġodda kienet ċaħġa ħaġa fantastika illi nisma l-analiżi tiegħek dwar l-applikazzjoni prattika tal-affarijiet li inti kont qed taħdem dwarhom hawnhekk qabel sirt Ministru. Jiena nemmen illi inti għamilt illum prezentazzjoni tassew interessanti Jiena nixtieq nirreferi għal dak li inti qed imbagħad il-kumment mill-President Iva huwa minnu aħna għandna l-istess tip ta' strateġija fil-Portugal għaliex aħna ma tħallejniex inżommu l-Golden Share statali tal-Portugal fl-enerġija u issa għanna sem ta' ċina. Aħna nistaw inqablu noti tagħna u naraw kif morna. Nixtieqlek ir-risq kif ma jkollna fil-pajjiż tagħna, imbagħad inti semmejt xi elementi fejn inti taqbel u ma taqbilx mal-Kummissjoni u jiena nixtieq nisħaq dwar it-ħassib tiegħek sabiex ma jkolkomx strateġiji fuq medda qasira ta' żmien biss. U x'tip ta' rakkomandazzjonijiet tixtieq tagħmel issa fir-rigward tas-semestru tagħna u l-kompetenzi tagħna fl-implementazzjoni ta' dan id-dialogu fost l-Istati membri u l-Kummissjoni l-iktar dwar l-ownership u l-kwalità tal-miżuri. It-tininet, inti ma referejċ għal banek Issa ħna qegħdin naħdmu qatih wara tupek u sixpack ninsabu f'nofs il-BRRD il-riżoluzzjoni wahdanija, ħdimna dwar is-supervizjoni waħdanija u qed naħdmu dwar il-fond komuni xi tip ta' faċilità tal-kreditu għal fond komuni għaż-żona euro, għandek xi rakkomandazzjonijiet viżavi dan il-qafas ukoll? Għaliex tkun xi ħaġa tassew interessanti illi nisimgħu min għandek Dak li inti għandek xi tgħidu għal dawn il-kwistjonijiet. Yeah, well, I think both uh, Gozes and... Iva, naħseb illi nixtieq nirringrazzja l-Sur Gozes u l-Eliza għal klim sabiħ tagħhom. Dwar il-kwistjoni ta' semestru ekonomiku għandna ħafna xi ngħidu. Jiena nemmen illi hija proċedura valida, intom aktar disciplinati tibdew Eddin eh, nibdew qabel bil-istħarriet wara t-kabbir un il-Programm Nazzjonali ta' Riforma li qed inħejjuh bħalissa. kol bla bozz ta' pjan budgetarju. Aħna kenna xi intoppi fir-rigward tal-abbozz eh, ta' pjan budgetarju. Ma nafx l-esperjenzi tal-pajjiżi l-oħra ma dan jiena spjegajtu fil-Kunsill. Normalment il-budgets ikunu mistura fil-rigward tal-żieda potenzjali fit-taxxa għaliex dawn ikunu spekulazzjonijiet. F'Malta hekk ġara aħna ħriġna l-pjan, la bosta pjan budgetarju tagħna u ħabbarna illi konna sen, sen daħlu fondi mill-sisa, il sigaretti l-alkohol fost l-oħrajn. U fiftit tal jim xieħwienet spiċalun kollu, kollox għaliex kien hemm spekulazzjoni u din ġiet ikkawżata li ġaħna ħabbarna din l-informazzjoni. Trasparenza hija importanti imma f'dan il-każ ma kienx ħaġa pożittiva lina il-templates li aħna firmajna, mlejna, kienu ta' sew ta' siwi, iżda għadna qed nitalmu. Din kienet l-ewwel esperjenza fejn il-Ministri tal-Finanzi inġabru flimkien u kienu qegħdin jikkoordinaw il-budgets tagħhom. Kollox kien jiddependi fuq ir-riskju, ovvjament. Aħna konna qed nitalmu sensazzjoni tiegħi kienet dik li kellima u li ren fil-bidu. Ħallini namlu għal rispett li l-nifsi imma toqgħod tgħid lil Franza l-Italja li ħajamlu hekk għaliex għandhom jagħmlu hekk għaliex hekk qaltilhom il-Kummissjoni li għandhom jagħmlu xi drabi f'termini politiċi ovvjament dan ma jgħinx. Wieħed jista' jagħmlu kif jidirlu hu. L-importanti li jagħmlu li dak li iwiet iwettqu. Mek għanna ħafna x'nitalmu. Anke din il-kwistjoni il ta' sinkronizzazzjoni flimkien mal-budgets. Għadam ma, ma tinsabx hemmhekk l-Irlanda ħabret il-budget fil-Parlament imma għadu ma ġiex approvat. Aħna kena ċertu restrizzjonijiet kena naprofaw il-jum ta' qabel anka jekk konna ddiskutejna dan il-punt mal-Kummissjoni. Aħna ħadna azzjoni anke jekk dan ma kienx biżejjed vizavi dak li, li kien meħtieġ aħna ħadna azzjoni qabel il-15 ta' Ottubru sabiex nieħdu azzjoni. Il-rapport qal biċċar li Malta kienet ħadet azzjoni effettiva mhux dwar l-IDP imma dwar il-budget tal-2014. Issa dwar l-Unjoni Bankarja din hija xi ħaġa aktar problematika. Ja problematika għal kulħadd għaliex tirrigwarda l-ġejjeni. Aħna xtaqna naraw aktar flessibilità. Iżda il-flessibilità tgħin il-pajjiżi żgħar jew huma l-pajjiżi l-kbar illi ser jigwadanjaw. Dawn huma kwistjonijiet tassew ibsin kellna sistema bankarja soda u rridu nżommuha, nixtiequ nżommuha. Meta ħna nsemmu dwar rekwiżiti kapitali li konna l-aħjar proporzjonijiet, ħadd ma jitlob li jkun hemm terremot imma terremot sar, kriżi finanzjara kienet terremot għal-dinja. U għal xi raġuni jew oħra, jew oħra il-banek f'Malta baqgħu fuq saqajhom u ma ġewx mill-quta ma kellhomx bżonn salvataġġ bailout. dan kien l-aħjar testa li jom iżda ħadd ma jixtieq illi dan jaġa jiġri biex jgħatu prova. Aħna kena indikaturi tagħna u sibna illi il-banek setaw jissodisfaw ir-rekwiżiti binna magħhom. Ovvjament il-kwistjoni ta' riżoluzzjoni waħdanija u l-backstops ħolqot aktar problemi bejn dawk fih dan l-Eurogrupp u dawk barra l-Eurogrupp. Aħna bdejna nesperjenzaw dan ta' spiss illi niltaqgħu ġurnata bħala l-Eurogrupp naqblu mbagħad l-għada niltaqgħu fi grupp ikbar u l-ewwel grupp ma jkunx jaf dwar xiex nkunu qbilna għaliex ma kienu hemmhekk u huma l-anqas għandhom li jessem bħala backstop. Dan qed joħloq ċertu tensjoni għaliex ma jkollokx grupp wieħed f'kamra waħda illi jaqbel dwar dan. Qegħdin nifirdu l-affarijiet u dan qed joħloq komplikazzjoni. Aħna nemnu fl-Unjoni Bankarja nemnu li l-mekkaniżmu waħdini ta' supervizjoni jista' jgħin anke għal riski sistemiċi nafu li neħtieġu networks u ċertu ċentralizzazzjoni tal-monitoraġġ fost l-oħrajn. Aħna ma rridux inkaxkru saqajna. Ma nix dubju dwar dan. Il-dinja qed tistennina tistenna xi ħaġa minna swieq finanzjarji qegħdin jistennew xi ħaġa għall-inqas għandna naqblu dwar pjan roadmap sejħulu li tridu irdu nieħdu azzjoni u ma rridux insibu skużi ħabba ħaġa jew oħra li għandna bżonn ta' bidla fit-trattat u għalhekk ikonna nistennew le ma rridu xejn minn dan. Jena nishtiq ngħid tiegħi hawnhekk ukoll. Fil-kuntest ta' diskussjonijiet dwar il-leġislazzjoni illi se tiġi deċiża fuq livell Ewropew, intom tiltaqgħu bħala Eurogroup u tiddeċidu kif tixtiqu timxu l qudiem li nista' nifmu dan minnaħa iżda ftik il-kamra. Xi ħadd forsi ma jaħsibx xikun kif ikunu l-affarijiet kieku ma ma kienx fiż-żona euro u dan u ser jikkonforma mal-bqija li mhux fiż-żona euro. Għaliex fil-kuntest tal-proċeduri ta' riżoluzzjoni bankarja dan huwa element ewlieni tal-prinċipju tal-FSP illi aħna suppost għanna naħsbu dwarhom f'termin internazzjonali. Forsi din ħaġa hija mhux tas-soltu ma rridu naħsbu dwara għaliex dejjem ser ikun hemm żewġ naħat. Jiena meċ li aħna ma naħsbux dwar dan, imma hija komplikazzjoni, naqbel miegħek xerin, illi għandna nindirizzaw din il-komplikazzjoni u se tibqa' hemm dejjem mhix ħaġa ta' darba jew għaliex ir-Renju Unit jew il-Polonja jew pajjiż ieħor għandu xi oġġezzjoni. Jiena għadni niftakar l ħallaqa tal-Presidenza Irlandiża meta kien hemm xi problemi domna l-sħiħ sa tlieta ta' filgħodu minn għalija imma xorta kien hemm oġġezzjonijiet mill-Polonja u mir-Renju Unit. Imma mbagħad ridna l-nispiċċaw. Iva, Irdu nindirizzawa xija realtà u għanna nindirizzawa. Mod espliċitu. Grazzi, Sven. Għandek mistoqsija, Sven? Iva. L-ewwel net qed nieħu gost narak fostna mhux biss fuq Twitter imma fid-dinja reali wkoll. Kenna skambju divertenti immens għala koordinaturi u s-sekretarjat kienet jajt li mhux faċli il insibu data komuni batlu il-messaġġ fuq Twitter u ċevejt tweġiba mal lew is-sekretarjat tagħna għandu jibda juża Twitter. Adolfo, et nistenna li jkollok account inti ma mhux hawnhekk Adolfo. Apparti dan, nixtieq nistaqsi xi mistoqsijiet speċifiċi. Aħna kellna l-aġġornament dwar il-budget mill-Kummissjoni u jekk tħares lejn il-kolonni ta' paragun illi nħolqu għaliex il-Parlament saħa illi hemm bżonn aktar miżuri paragonabbli tistgħu taraw illi l-ar pajjiż illi qed ikkonforma mal-rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiżi għal-Ġermanja u għal-Ġermanja Malta irċevit noti medji, progress limitat, mortu aħjar mill-pajis tiegħi, imma hemm xi mistoqsijiet nistaqsi. Azzjoni limitata fuq il-sistema tal-pensjoni, riforma tal-kura tas-saħħa u l-informazzjoni dawn mhumiex konklusivi hekk qed jgħidu huma qed jgħidu illi hemm ir-riskju ta' adozzjoni u implementazzjoni dwar ir-riforma tal-effiċenza tal-amministrazzjoni pubblika. Tista' forsi tikkummenta u telabora dwar dan? U apparti dan, jien għandi mistoqsija speċifika illi rajnija spiss fuq il-mezzi ta' xandir. Il-kwistjoni li jintom għandkom problemi budgetarji, naturalment. U tbassir għal-ħarifa juri illi l-bilanċ strutturali għal-2013 u l-2014 huwa friskju illi ma jintlaħax għalek issa wieħed jista' jixtri ċittadinanza Maltija b'650,000 euro saħan sitra minnajr ma wieħed jgħix jew jinvesti f'Malta. Ġifiri, natural, bazikament, u għet bieħ l aċċess għal ċittadinanza ta' zona Schengen għal flus dan ġi kritikat immens fil-Ġermanja nixtieq spiegazzjoni hawnhekk għaliex din hija ħaġa mhux tas-soltu illi wieħed ikun jista' jixtri ċittadinanza mingħajr ma jkun fil-pajjiż Jiena minix kontra li nagħtu drittijiet taċ ċittadinanza lil barranin, imma huma jrid ikollhom rabta hemmhekk mal-pajjiż. Jiena nixtieq aktar spjegazzjoni. Għaliex ma tkomx fejt biħu id-drittijiet taċ ċittadinanza minħabba raġunijiet budġetarji. question because more important. <laughs> nibda mill-aħħar mistoqsija tiegħek għax iktar importanti nixtieq nassigurrak li dimma kella kellha xejn taqsam mad-deficit jew mal-finanzjament. Fil-fatt, il-segretar permanenti jgħat miegħi ħdejja u diskutejnija din. Kważi ma neħħejnija din u għedna li l-budget irid jieqaf fuq saqajh waħdu. Fl-aħħar aħna daħħalna token ta' 15 il-miljun u l-Kommissjoni kollha ta' tgħid li għanda tinżel għal 8 miljoni, ġifiri 8 miljoni f'budget ta' 3.2 biljon. Ġifiri di mhux ħafna l pajizi kbar imma l-Malta iva. Qed nitkellmu fuq 3 xi 3000 ta' revenues ġifri qed nitkellmu fuq eh, ammont ta' flus illi huwa token, il-budget jista' joqgħod fuq saqajh waħdu. Bilħaq, jina ħanidħol fil-balanċ strutturali fej aħna ma naqblux għax huma din jibnu dan fuq il-3.4 u 3.5 dan huwa mibni fuq premessa li nirċievu eh, taxxi minn ċerti konsum li permezz tiegħu u m'għandhom xi coefficients illi ma jaqblux. Imma għanna mżommu għas-separat għal-punt li rritna namel nekku illi dal-investiment independent ma kellux xaqsam ma dan, kellux xaqsam ħafna ma l-investiment u l-istorja jgħu tajjeb li jtnejda din fil-publiku. L-istorja bid-bidiet bil-ħolqien, anzi bil-proposta biex noħolqu bank eh, ta' zvilup f'Malta. U Iva, id-deficit hawnhekk jidħol għaliex il-gvernijiet il-idejn il-gvernijiet ikunu marbuta biex nżommu deficit inqas minn 3%. Aħna ridna medium ieħor biex aħna immexxu l-investimenti fuq medda ta' żmien twil. Għandna ħafna banek kommerċjali maħna ridna investiment fuq medda ta' żmien twil. Il-Bank Ċentrali aħna konna konsultazzjoni mill-IMF, konnet naħdmu fuq dan il proposta eċetera. ġifieri din hija triq waħda. M'għandix taqsam mal IP. U triq hemm triq oħra dik idea illi bħal Portugal, bħal Awstrija, bħal Renju Unit, u l-Istati Uniti jista' jkun hemm skema li permezz tagħha nies li jinvestu f'Malta eh, ikunu jistgħu jistaw li jinataw rikonoxximent għal dan. Issa, li ġara kien li daw kienu żewġ affarijiet separati. Il-mod kif nistaw nattiraw dawn l-investituri permezz ta' korp e, dinji internazzjonali li kellhom esperjenza dinjija u dan il, il dan il-marketing ġrew ferm iktar lilin minn dak il-fond xkellu jagħmel. Allura dan u jina mantikomx tort kiku kont membru parlamentari Ewropew u nisma li il-Malta il din biju l-passaport għal 260 ma nafx kemm, allura nitħasseb, imma mi maġraċieċ ħarġet ek, imma miex verament ek u ġiet korreġuta. Fis-sens li kull emendi l-ewwel ħaġa m'hemmx eh, legal notices bil li ġew pubblikati, il-Prim Ministru qed jiltaqa' mal-kap tal-Oppożizzjoni Malti u jkollu diskussjoni dwar dan, l-anonimità li qabel ġiet suġġerita jew segretezza jek tissejħilek qed jgħid il-kelliem. Mill-kontratturi diġà aħna ma ċċettajniex u issa din nitkellmu fuq dawk li jippratikaw il-ħaġa u aħna nammettu li aħna tnamlu ħafna riformi fi żmien qasir messu kien hemm inqas ħeffa, speċjalment fuq dan il-din tal-marketing tagħha. Aħna neħtieġu l-ewwel net dak li ngħidu capping anka l-Malta Zajra għandek elf ċittadinanza ġdida permezz ta' żwieġ. Ma nodux ngħidu jekk wieħed huwiex miżewweġ kuntent jew sempliċement trid jiżewweġ biex jiġi Malta biex e, u allura e, għamel żwieġ ta' konvenjenza mbagħad tliet snin wara naraw kas ta' separazzjoni fil-qudiem il-qrati. Allura dan iż-żewġu għal ċittadinanza imma il- Il-punt huwa li aħna rridu investituri ta' bon ta', ta, bon, ta intenzjoni tajba bona fide u aħna rridu bejn 10 u 15. Dik kien 15 il miljun diviz għandek 20 dammu mhumiex se jagħmlu joħolqu invażjoni eh, fl-Ewropa b'dawn il-passaporti ta' Schengen, dak numru wieħed u naħseb id-numru tnej hemm suġġeriment ta' capping, ġifir ngħidu mhux iżjed minn 50 fis-sena. U diħa tarawa, mhux vera ġifieri li Malta ħasservi tabib biex per eżempju ċ-Ċiniża ħiexu daw il-passaporti biex jitlu fl europa Mhix se tkun hekk assolutament. U dan l-investiment hemm bżonn jiġi żvilupp żviluppat ħajkun hemm iżjed bonding jiġri persuna tiġi Malta, tiġi Malta, tgħix Malta, idealment ikollha ċerta proprjetà f'Malta wkoll. U Malta peress li nieqsa minn tafu intom minn ċerti nista kalibru ħadd tkun ta' attrazzjoni jista' jkun xi ħadd li lab il-ballun, futboler. Imma daw jekk ma jiexux Malta jekk ma jiġux Malta ċertu żmien, għalra dawn imbagħad jiġu intaxxati fil-pajjiż tagħhom. Dan jiġifieri ħajkun mezz ta' flus li jidħlu fl-investimenti. U dal-fond issa qegħdin jaħdmu fuqu u għandu suppost ġif inaqat kif qed dakin żball u ħoloq ħafna nuqqas ta' fejim. Fuq l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek dwar is-saħħa pensjonijiet u effiċjenza, dan huwa xogħol li għaddej gvern ġdid illi qed jgħid xar wara li ġie elett u jibda proċess ta' evalwazzjoni tal-isptar bl-ineffiċjenzi kollha li hemm. Aħna sibna ħafna stejjer terribli bħal massif pajjiżi oħra, nuqqas ta' ċentralizzazzjoni, bħala ħażna ċentralizzata problemi etc. Dan huma rapporti, dan huwa rapport li għadu kif ħareġ il-ġimgħa l-oħra, il-imsieħba kollha interessati ħaj diskutuh u l-istess rapport dwar ir-riforma ġudizzjarja dan huwa xogħol li għaddej. U meta l-Kummissjoni tgħid dawn mhumiex wediet, imma l-menu dawn huma xogħol wedit li qegħdin jinħadmu niftakar f'April meta kont qed nitkellem ma' rating agencies daw ir-riformi kod kienu kollha e, wediet. Issa saru ħadu l-forma ta' budget qed jiġu applikati u s-sena djela nisperaw illi u niġu u nirraputaw ngħidu kemm kem ħad kem qegħdin jagħtu frott, grazzi ħafna. Grazzi għand Peter Skinner u mbagħad il-liju jixtiequ jitkellmu Mela. Mela, ikkonna nkunu ftit iktar disciplinati Peter Kjoġbok, grazzi ħafna. Edward, nieħdu gost narawkaw bħal dejjem, nawgurawlek fuq il baġit bilanċjat, tiegħux jekk xi ħadd jaqra xi ħaġa fuq huwa bilanċjat il għaliex ġi aċċettat miż-żewġ naħat tal-kamra Issa dwar l-ekonomija soċjali l-enfasi tiegħek kienet ta' natura soċjali tnaqqis fil-taxxa ta' dħul xi ħaġa li ma konniex nisimgħu biha u fi żmien ta' austerità il-gvernijiet ġeneralment ma jnaqsux it-taxxa di kienet parti mill-proċess ta' u l- il proċess ta' zieda fl-impjiegi u l-wedit tiegħek dwar dan tkun ħaġa tajba li kieku ikun hekk. It-tieni fuq ir-riforma tal-pensjoni tina interessat ħafna fiha, nissuspetta li aħna l-koll iridu nagħmlu dan il-vjaġġ ħafna pajjiż qed jiffaċċjaw ċertu reżistenza xinu ma il-vantagġi li nimxu fid-direzzjoni li qed tissemmi inti dwar it-tielet pilastru? U x'qed timmaġina li ħajjiġri f'Malta dwar dan, grazzi. Grazzi, Peter, napprezza ħafna mill-klim tijak dwar it tekskat li diħa tkun neutrali fi klim ieħor miex tnaqqis li ħajnaqqas it-tħul imma kifet ridirezzjoni minn dirett għal indirett. Malta bejn qed ieħor nofs it-tħul tagħna jiġi mit-taxxa ta' tħul u mbagħad li ieħor jiġi mit-taxxan diretta jekk inħallu barra l-assigurazzjoni nazzjonali dak huwa sors ieħor tagħna. Imma inti tit ukoll tara distribuzzjoni ta' dħul l-inkam u aħna konxi li bħal met ħafna pajjiżi, ħafna pajjiżi id-distribuzzjoni ta' tħul kull ma jmur edha is-sitwazzjoni edha tkun iqqar. Malta fer hija ferma ħjar minn ħafna pajjiżi il-perċentwal il perċentwal tal faqar f'Malta huwa wieħed huwa l-inqas fl-Ewropa, però qed imur għall-lar anka dil-ġimgħa tqajt mal-Ministru għas-Servizzi Soċjali u qegħdin inħarsu lejn il-baġit tal-2015 issa u naraw in-nis speċjalment it-tfal qegħdin fin-naħa tisfel ta' tħul. U edin naraw kif nistgħu nikkompensaw dan issa dwar il-pensjonijiet Malta hija unika fis-sens li kif spjegajt il-partiċipazzjoni tagħna huwa tant baxx tant hemm ferm iżjed fejn il-pis tal-pensjoni jitmexxa minn inqas nies minn pajjiżi oħra. Ħafna mill-pajjiżi għandhom iktar minn nofs il-popolazzjoni tagħna e, taħdem aħna Malta għandna 40,000 ruħ. Ġal darba naslu hemm is-sitwazzjoni titjieb. Dan huwa mod kif narawha. E, il-punt Il-punt li huwa il-problema ta' dejn li huwa li huwa problema huwa liability daqs il-pensjonijiet għal sena d-dieħla, is-sena d-dieħla nimmaġinaw li id-dejn ħajjistabilizza ruhom bat wara s-sena d-dieħla jibda jeħfief. Imma aħna għanna grupp konġunt bej il-Ministru tiegħu il-Ministeru tiegħu il-Ministeru ta' Servizzi Soċjali qed nippruvaw naraw dawn il-modelli u li hemm bżonn isir irid isir għax kif qed nispjega ħadd ma jrid iħallas issa għal qudiem għal futur meta nsaqsuhom isma' ulietkom u li tulietkom iridu jkunu fuq il-linja tal-faqar u mbagħad jgħidu mela kollox sew. Imma dejjem jirreżistu biex jagħmlu dak illi għandu jsir għall-għada <laughs> dak huwa x-xogħol tal-politikanti jew kif imbijaw miżuri ta' politika li jkunu diffiċli. President, forsi dan huwa taħriġ eh, ta' bil-fors obbligatorju. Mela, kellimni jmiss għal-mistoqsija. Grazzi, Sharon, tal-kelma. Proset. Għal dak kollu li jettaħmel tagħmel Edward. Għandi l-onur li għandi il-fajl ta' statistika li jinti ħallejt warajk. Jien għandi problema mal-Kummissjoni. Wara trialogu biġi maqbul mal-Kunsill li issa qed jibblokkjana. Aħna vvotajna fuqu mal-ewwel qari ta' dan it-test. U aħna ħadd aċċettajna l-proposti kollha li saru Għana bqajna fidu, għana bqajna leali mal-proposta tijak kem jista' jkun mal-proposta oriġinali. Inti kont ambizjuż ħafna fuq dak il-suġġett, fuq dak il-fajl. Allura aħna il xogħol tagħna kien il xogħol tiegħek kien rikonoxxut permezz tal-vot li sar fuq. Jien kont sorpriż fil-mandat li suppost kellu jingħata l kunsill u l-Presidenza għat-trialgu li għax nittamel ħajkun hemm ieħor kien hemm maġġoranza dik kienet qed tibblokja u Malta paradossikament kienet eh, parti minn dal-blok. Tista' tagħmel xi ħaġa dwar dan għax dan huwa fajl li huwa wara kollox għal qalbek ħafna. <laughs> You really got me there. <laughs> iva, fil-fatt eh, se pondebbo li hawnhekk dan jiena fil-fatt għamilt l-istħarriġ tiegħek u Issa, ovvjament, fl interesti tiegħi li naf u se nistudja s-sitwazzjoni bla dubju. Tkun ħasra l-istatistika hija bħal saqajn ġgant qed nagħmlu ħafna xolutli bis-six pack, bi two pack u uh, bi referenzi imma kollox ħodda iż-żewġ saqajt jekk il- ġgant għandu l saqajta ta' tafal kollu se jkollassa. Il-saqajn rridu jkunu b'saħħithom. U aħna konxi għaliex ir-reviżjonijiet fil-GDP jew żbalji. Per eżempju, il-bira ħattendejt prezentazzjoni mill-Bank Ċentrali Malti fuq il-potenzjali l-output, qed naraw l-potenzjali tikber fil-waqt li l-Kommissjoni għal xi raġuni qed tara qed jaraħ jonqos sebna il-rata ta' partiċipazzjoni u tbassir f'taħħom jurit naqis, ħagġa ridikola li xlaħar t snin partiċipazzjoni ta' nisa zdiet għanna miżuri sabiex dan ikompli jizdiet u ma sarx naraw kif dan jista' jonqos. Dawn huma eh, punti tekniċi mawt li l-indipendenza tal-aġenziji u Eurostat huma importanti għall-aħħar. Għaliex bekk jiġbdu il rispett lejom inkelli naddi minn dan propju f'pajjiżi. Instab żball u kelli ninvestiga pala ministru ma fl-istess ħin inżomm id-distanza tiegħi għandna l-awtorità regolatorja, l-awtorità għall-istatistika f'Malta li temlu biċċa xogħol tajba ħafna. Però żgur ħanara xi sta jsir se nagħti l-appoġġ tiegħi u se nagħti se nitkellem ma' kemm ma' u anke mal-Kunsill fejn it-tamaw il dokument importanti bħal dan fl-aħħar isib xi tib ta' Grazzi. Grazzi. Għanna spija fil-Konsil biex ngħidu hekk tajjeb ħafna. Mhux l-ewwel darba illi skoprejna illi l-istati membri provaw jimblokkaw dak illi ehm, taw fil-qafas budgetarju fl-istatistika kena l-istess problema fl-isa 2010, pero fl-ħar ħirġna rebbiħin u nafu nafu li xinu jagħmel konsil li maħna ħankun u kemm jista' jkun l-aħħar mistoqsija Sabin, grazzi President, nieħu kosna rekner ġawnek fostna Edward. kont anka ġartija kawnek, diskutajna fuq diversi affarijiet, u anka proset għal-idejat innovattivi li ħriġbijom fil-budget. Probabilment taf l-istorja tagħna fuq ser nilħu fl-Europa l-budget Ewropew, pero għanna anka esperienza, għandek esperienza inti pala membru tal-parlament u pala ministru? Xandu jimbidel fil-rabta ta' rabta komunikattiva bej Brussel u stati membri. Xinnu il-punt prinċipali għal ġejjini sabiex ikollna Unjoni Ewropea aktar b'saħħitha? Eli niddiskutu f'termini reali solidarjetà għaliex f'dan l-essendi kif ta' fid-diskutejna dal-kwistjoni diversi drabi. Sfortunatament, naħseb illi kol ma qed nagħmlu niddiskutu. Forsi tista' tirrispondi? Mela, fuq is-solidarjetà. In-nies f'pajjiżi bħal Malta jinsabu konfuzja xfuq naħa jintqal li meta niġu għall jinuna tal jessem dal-fond ġiro grab kemet nitkem fuq Greċa u minn għandu bżon insomma nikontribwixxu b'mod ħieles. L-affarijiet jgħaddu mill-Parlament, maġġoranza b'saħħitha b'kunsens bejn żewġ naħat u Malta jew bizbal jew kif qed um, kif ma fejt qed nagħtu aktar minn ħaddieħor qed nagħtu 3.3% tal-GDP tagħna. Tajna 3.3% tal-GDP lejn dawn il-fondi permanenti u temporani. Is-sekret jistaqsi għalfejn dan qed jiġri, naħseb li hija kwestjoni marbutan kama ma' um, għandin f'gruppi kbar fil-Parlament Xi ija hija ħaġa li taħdem favorik bħal fil-Parlament Ewropew fejn rappreżentati tajjeb għaddaqs tagħna ma minna l-oħra nieħdu anka il-negattiv rabta ma' dil-kontribuzzjoni. Fuq l-immigrazzjoni u l-sim tal pizijiet ninsabu zolati. Għanna l-immigranti li qed jiġu għaliex irid tifittxu refugju jew iridu jaħarbu mill pajzi tagħhom qed jirriskjaw ħajjithom nafu l-kol x'qed jiġri. Però kulħadd abbandunana rieħna mhux bis-salina manka daw il-persuni qed jitilfu ħajjithom fl-ibħra minnaħa solidarjetà irridu nfissru xi ħaġa biha, imma minnaħa l-oħra nfissru xi ħaġa oħra. U dawn l-idea differenti kontribwixxu għal noqqas ta' interess meta jiġu l-elezzjonijiet. Fortunatament Malta għandha l-ola partiċipazzjoni, però f'pajjiżi oħrajn ir-realtà hija differenti. Malta mhux differenti minn pajjiż ieħor, minn pajjiżi oħrajn u għandek dit tip ta' distanza. Distanza li ma tistax tiġi indirizzata b'xi mod hija ħaġa sorprendente x fid-dawl tal-kriżi naħseb kienet tkun opportunità li naqdu flimkien u ngħinu. Però ħaġa li jadni maħniex qed naraw. Naħseb illi rridu nkunu pożittivi għandna ħafna pjanijiet ambizzjużi qoddimna, forse ma nifmux tajjeb il-xurxin, li ma joġobniex u li nsibu soluzzjoni illi tiġi adotta tal-kulħadd, mhux qed ngħid illi aħna xi każ speċjali għax pajjiż żgħir, allura rridu nirċievu iktar, però żgur hemm situazzjoni differenti, rajt fil-gazzetti illi l-imħuħ ta' nisa tal-irġiel u jaħdmu mod differenti. Ndanu li għal dal-artiklu. il klimużat kien wired differently b'Inglis. Pero, ovvjament, pajjiżi żgħar u pajjiżi kbar jaħdmu mod differenti. U ma nistgħux nisibu soluzzjonijiet eh, komuni. Dak li hu mistenni minna kemm għal statistika għal dossier, nitkellmu fuq volum qawwi ta' tal-bit. U xi pajjiżi żgħar jew gżejjer huma estensjoni ta' pajjiżi akbar imma aħna stat membru. Jiġifieri niġu trattati pal-Ġermanja u rridu ovvjament nerfaw dal-pis. Jina nittama illi nistaw nipruvaw nifmu illi nistaw inkunu kemm xejn aktar flessibli meta niġu għal kif nitrattaw il-pajizi. Il-Kommissjoni qoddima l-lum għandha 28 budget. Irridu fi żmien qasir japprovaw kollox u jivverifikaw kollox u zbalji jisiru. U ħareċ rapport illi sar zbal. 30 għallu li huwa 300, 40 għallu li 500 u dawn huma żbalji jridu jkorreġuti. Inħarsu li qudiem bottimizmu, ovvjament nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna bl-istrumenti li għandna dispożizzjoni tagħna. Grazzi ħafna Edwards. Kien eh, gostu pjaċiri kolna li, li l ekmana xtaqt illi tkun obbligatorja li qabel xa t-sir ministru iskun membru tal-Kumitat Ekon għaliex hawnhekk ġejt u preżentajt l-affarijiet tal-imotu manjera li juri li inti tiftakar tajjeb kif tindirizza l-problemi fl-istati membri eh, u kif il-problemi varjaw skont id-daqs tal-pajis u dan tagħna wkoll stampa ċara ta' xit fisser tkun fonna ħal oħra. Grazzi ħafna nittama li tkun mana u kol dal-waqt terġa' grazzi.